Okay, friends, uh, we won't be that many. Mela, ħbib, maħnis sen kunu daqsek uh, ħafna uh, nis, kunu effiċenti, għax irridu naraw l-agenda kollha kif ġie pjanat. Mela, l-agenda tista' tiġi adottata bil-bidla li se nsemmi issa, hemm żewġ punti seba' u tminja l-ewwel waħda fuq l etf u fuq is-sita t-tini waħda it-tnejn se jiġu posposti għal vot fuq it-8 ta' Diċembru. Maħnis se jkonna sessjoni ta' votazzjoni f'din il-laqa. Eh, lingwi kollha disponibbli l interpretazzjoni ħlief l-Estonjan u hemm hemm interpreti għall-Estonjan imma mhux interpretazzjoni sħiħa mbagħad il-Kroat u il gejlik l-Irlandiż mhumiex possibbli li jkollhom interpreti. Issa mmorru għal punt numru 3 tal-aġenda tagħna Mela, kifat punt 3 tal-aġenda ta Issa fuq l-accessibilità, kriterji pjuttost għall-accessibilità għal prodotti u servizzi. Għal dawk li huma liġi ta' amministrazzjoni tal-Istati membri biex diskussjoni tagħna tkun eh, ukoll faċli għal minnet segwina għanna u koll interpreti tas sinjali u għanna il-diskors iġi mbatt tradott fit-test, fit-dokument. Nishtiq insemmi li għanna il-rapporter mana li se jkollu eh, kompetenza esklusiva fuq ċerti artikli u premessi imma grupp kbir se jiġi eh, koperti minn limko l-iktar. ħafna minnhom minn dawn id-dispożizzjoni jiġu koperti ġifir mod konġunt pala kompetenza mill-empli u l-imko kif kont qed ngħid u wkoll il-Kumitati tat-Trasport. Speċjalment għal bqija tal-aness wieħed. Issa ngħaddi l-kelma lis-sur Adam Kosa se jkunu illi se jurina għaliex din id-direttiva tista' ittejjeb il-funzjonament tas-suq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 għal dak li huwa dan la bozza direttiva dan it-titlu ovvjament jurina kemm hija di kwistjoni teknika. Il-kumitat tagħna kellu ħidma diffiċli u jina se niprofa namel taqsira tal-punti l-iktar importanti. Aħna kena ħafna konsultazzjonijiet fil-passat, smajna lill-esperti, u aħna imħasbin ħafna fuq din il-kwistjoni. Dak li nixtieq ngħidilkom huwa dan li ġej. Hawnhekk għandna proposta leġislattiva illi illa mana dal-lakar ħames snin. Ħafna kollegi fil-Kummissjoni Ewropea huma responsabbli għal din il-kwistjoni u dan ilhom jaħdmu fuqha. Din hija kwistjoni li taqa taħt il-Konvenzjoni tal-ġus ma'uda u l-Unjoni Ewropea wkoll ratifikata. Qegħdin naraw illi qegħdin nitkellmu fuq kwistjonijiet illi huma leġislattivi minn natura stess tagħhom illi huma regolamentati minn regoli u għal daqstant għal darba darbtejn jista' jkun hemm kontradizzjoni bejn dawn ir-regoli u għalhekk id-dmir tagħna ewlieni huwa illi neħu l-kontradizzjonijiet f'dawn ir-regoli. Kif semmejt hawnhekk l-iktar qegħdin nitkellmu fuq file tekniku. U jekk għaddejt so, irċevejna xi 230 l-amenda dan il-fajl tekniku ma jistax jiġi solvut lif soluzzjoni waħda spiritu ta' kostruzzjoni, ta' ta' ħbiberija, ta' kooperazzjoni u niprovaw imbidluħ dan it-test. Nixtieq ngħidilkom li jiena lesta nirtira l-emendi tiegħi jekk naslu għal ftehim ma' shadow rapporteurs biex hekk naslu għall aħjar soluzzjoni aħjar riżultat possibbli. Issa, niġi għattini eh, problema. Jekk jina nikonsidra il-proposta leġislativa anki l-possibilità ta' trialogi, il-kellim qed isaqsi jekk problema bl-interpretazzjoni. Imma apparentament kollox so. Mela, Mela, nitkelmu issa fuq it-trialogu u tħul fit-test, fit-tħul fis-seħ ta' dan it-test. Ma nafux li ma se jkunu il-bidliet tekniċi sakemm iġifiri jkun hemm idħul fis-seħ fl-2019 u għalhekk nistgħu nadottaw regolamentazzjoni flessibbli illi tikkorrispondi għall innovazzjonijiet il-ġodda li jista' jkun hemm minn issa sa dik id-data. It-tielet problema li nixtieq intenni hija r-rabta ta' dan it-test mal-pakket servizzi għal mezzi ta' xandir audiovizuali. Hawnhekk ukoll għandna xogħol leġislattiv għaddej attwalment dawn iż-żewġ oqsma huma marbutin ma' xulxin u għalhekk qegħdin naħdmu imma mhux b'mod biżejjed koordinat aħna nagħtu attenzjoni għal xogħol ta' kulħadd u nippruvaw insibu soluzzjoni wkoll permezz ta' modi oħra. L-intergrupp fuq dawn iż-żewġ suġġetti nipprovaw li jkollna koordinazzjoni għax hawnhekk dawn huma żewġ kwistjonijiet marbutin meqrib ħafna. Nixtieq issa nasal għal kwistjonijiet li huma iktar speċifiċi fuq il- eh, brand, il-marka e ċe, jew ċe e. Aħna ma rridux li kunem xkil għall-innovazzjoni u nixtiequ però nagħtu garanzija lil-nies li għandhom disabilità biex ikunu ikollhom aċċess wara huwa importanti ħafna li jkollna nistgħu nigarantixxu din l-innovazzjoni. Huwa importanti wkoll illi nevitaw l-esklużjoni tal-persuni tas soċjetà tagħna jekk nadottaw regolamentazzjoni wisq limitattiva, insaqsi jekk dan ma jkunx ta' pis fuq l-innovazzjoni. Naħseb illi soluzzjoni limitattiva wis tista' tipperikola l-innovazzjoni u għalhekk għandna bżonn pjuttost nisseparaw dawn iż-żewġ kwistjonijiet jiġifieri l-innovazzjoni u kemm ikun kemm l-postijiet aċċessibbli għal persuni li għandhom disabilità u importanti li kull prodott issir aċċessibbli għal gruppi kollha tas-soċjetà tagħna u l-ekwa importanti ħafna fil-fema tiegħi illi tassew tarbu l-kwistjoni u nistudjawha. Jien għandi xi ftit problemi bil-kunċett użat fit-test jiena stess bat bosta emendi fuq definizzjonijiet Għanna bżon namlu distinzjoni bejn l-użu industrijali u l-użu illi umma l-użu li se namlu iktar tagħtix responsabilità ta' differenti għax fil-ewwel każ qed nitkellmu fuq responsabilità tal-produttur u fit-tieni każ din hija responsabilità tal-operaturi. Għal daqstant għandna bżonn żguraw li jkun hawn bosta tipi ta' responsabilità. Naħseb illi għanna bżon definixxu il-performance funzjonali. Dak illi għanna bżon indaħlu fl-imħuħ tal-produtturi hija il-qafas jew il-post fejn dawn il-prodotti jkunu aċċessibbli, ma m'għandniex bżonn ngħidulhom kif għax l-emendi li jresqu illum f'sent sentejn oħra se jkunu obsoleti u dan minħabba it-teknoloġiji l-ġodda. U importanti wkoll insibu soluzzjoni fuq analiżi tal-prodotti u tas-servizzi biex hekk nigarantixxu kapaċità xirqa għal prodotti l ġodda u jiena l-lesta illi naħdmu fuq emendi ċodda. Huwa importanti illi il regoli fuq il-prodotti u s-servizzi ikunu fuq livell tajjeb u ma jsirux biżijiet kbar għal produtturi u importanti illi nigarantixxu l-inklużjoni ta' persuni konċernati fil xogħol leġislattiv ta' tlestija. Issa qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid li huwa importanti ħafna illi kull prodott hemm bżonn ikun aċċessibbli għal kull settur tas-soċjetà tagħna. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq prodotti kif ukoll servizzi li diġà jeżistu jew prodotti u servizzi li qegħdin jiżviluppaw ruħhom huwa importanti li produtturi ikunu jistgħu jagħtu deskrizzjoni ċara fuq il-prodotti u s-servizzi biex hekk il-setturi konċernati ikunu jafu xed xiġri, ikunu jafu kemm dawn il-prodotti u servizzi ġoddom huma aċċessibbli. Grazzi ħafna ta' din tal lismajtuni u per eżempju fil-każ tal-medicinali għal persuni li għandhom disabilità, per eżempju dawk li huma neqsin mid-dawl, u importanti li dawn in-nies fuq l-internet ikollhom aċċess ukoll deskrizzjoni fuq dan it-tip ta' mediċini u għalhekk huwa importanti l-informazzjoni tiġi tkun aċċessibbli għal l-utenti kollha. Il-test għandu mit paġna jina bat ħafna emendi u għandi emendi oħra li għadni ma Tomx sissa li nixtieq negozja mal-shadow rapporteurs biex nkunu nistgħu niftemu u nsibu soluzzjonijiet flimkien għad fadal kustjonijiet pendenti. Jiena minix magician, ma nistax namel il-maġija u għalhekk kif għalet il-President hemm ukoll kumitati oħra illi se jgħidu tagħhom u għalhekk dan huwa proċess leġislattiv kumpless l aħħar u jiena lesta biex naħdem mod kollettiv fil-futur. Grazzi. Thank you, Mr. Grazzi, Sur koza. Xadu rapporti tal-SND? Signora Viljami Shawnek xawnek imma saqsitni biex naqra test bl-ewwel razzjonijiet tagħha u ovvjament jiddispeċija ħafna illi ma setax tkun magħna llum. Imma tirringrazzja lis sur Adam Kosa, rapporter, għal opinjoni twil ħafna fuq din id-direttiva kif ġiet proposta, imma billi l-opinjoni kienet disponibbli biss il-ġimgħa li għaddiet u tinkludi iktar minn 200 emendi, r rapporta tal-SND ma tistax tati reazzjoni fil-fond għal proposti tal-rapporter f'dan l-istadju il-xalu rapportet tal-SND tal-opinjoni illi il-proposta tal-Kommissjoni hija tajba, ila, ila nistennoħ u għandu l-potenzjal li ikun jissarraf leġislazzjoni tajba b'saħħitha li se tbidde il-ħajja tal-miljuni ta' persuni li għandhom disabilità kif ukoll persuni anzjani u utenti oħra fl-Ewropa għax tippermettilhom aċċess għas servizzi u għal prodotti bħal setturi oħra tas-soċjetà. Fil-fatt għan bżonn niftakru illi l-aċċessibilità u l-att fuq l-aċċessibilità se jkun ta' benefiċċju mhux biss għal persuni li għandhom diżabilità imma wkoll setturi oħra ta' persuni anzjani per eżempju illi dejjem se jikbru matul is-snin. Issa niġi għal kumment ġenerali fuq il-kamp applikazzjoni tal-abbozza direttiva. Għanna bżon nżguraw ruħna meta naħdmu fuq il-direttiva kif ġiet proposta il il-kamp ta' applikazzjoni u STs kif suppost biex ikopri l-oqsma kollha setturi kollha fejn il-frammentazzjoni tas-suq huwa evidenti jew possibbli. Għanna bżon nżguraw ruħna illi l-ambjent mibni fuq il-prodotti u s-servizzi huwa adattat ukoll. Għax Għaxekle, kam ta' applikazzjoni limitat kif ġi propost mill komissjoni attualment se jwassal għal sitwazzjoni fejn partijiet ta' servizzi jkunu aċċessibbli u partijiet oħra ma jkunux. U għalhekk is-servizz il il-prodott ma jkunx aċċessibbli. Nala, il-xadu rapporti tal-SND eh, taqbel ma l-argument tal-European Disability Forum illi il-provista tal accessibilita mwiex ostakli kif intraprizi jgħidu x'mdaqiet, anzi mod kif nistaw nkissru dawn l-ostakli tas-soċjetà u kondizzjoni biex eh, jkunu jistaw jistgħu jgawdu minn drittijiet oħra fondamentali bħala aċċess għas suq tax-xogħol, edukazzjoni, servizzi pubbliċi, moviment ħieles, eh, ħin liberu, etc. U għalhekk l-aċċessibilità għandha benefiċċji pożittivi għall Ewropej kollha, inklusi intrapriżi li ħarsu lejn il-futur li huma innovattivi li huma impenjati fil-qasam soċjali u għalhekk xadu rapporter ta' sl-SND tistenna bil-ħerqa li taħdem fuq din leġiżlazzjoni tant importanti mar rapporter u ma' shadow rapporters l-oħra. Dan kien il-kumment mill-shadow rapporter tal-SND u dan ifisser li issa Nista' ngħaddi l-kelma li xadu Rapporter eh, li miss Sinjura Stevens. Ngħaddilek il-kelma Sinjura Stevens. Hartelijk dank, eh, mevrouw de voorzitter en collega's. Eerst en vooral... Grazie ħafna, Sinjura President, eżis kollegi, permettu nebida. Belli, ne ringrazia l-kollega Kouser, ta' xogħol kollu illi huwa uh, dedika għal din l-opinjoni naħseb li hawnhekk għandna wieħed mill-iktar għodot importanti biex nimplementaw trattati it trattata għal persuni b'diżabilità. Nafu li dan kien trattat li ġie ratifikat minn ħadd l-Unjoni u pass importanti l qudiem biex niżguraw illi l-aċċess għal prodotti u servizzi jkun disponibbli għal kulħadd. Jiena nappoġġa l-appoġġ wiesa li ħasur koza meta nikkonsidraw eh, dan il-grupp li għana fil-mira permezz ta' din il-liġi. Rridu naraw naqra minn huwa il-grupp fil-mira, mux għed nitkellmu biz dwar nis bizabilita, le għed nitkellmu dwar il-fat li kun hemm aċċessibilità għal kulħadd. U għalhekk qed nitkellmu dwar liġi dwar l-aċċessibilità u mhux dwar id-diżabilità jew nkella il-liġi dwar l-aċċess għan nies b'diżabilità. U din hija bidla ta' perspettiva rridu l-liġi li tkun edemmek għal kulħadd mhux biss eh, għal dawk li huma limitati fil-dak li staw dak li staw jagħmlu. Nixtieq ngħid li anke dawk li huma anzjani jridu jiġu msemmija li liex dik il-faxxa tal-popolazzjoni qiegħda dejjem tikber. Rrid eh, nejtu kol kemm importanti diżen universali, rridu naraw li eh, peress li ħafna servizzi eh, tkunu aċċessibbli, nara illi peress li għan iktar servizzi u prodotti naraw li dawn ikunu eh, offruti lil kulħadd irridu nħallu bżiet spazju l-innovazzjoni ma fl-istess waqt qatt ma ninsew l-aċċessibilità għal kulħadd kulħadd igawdi minn dak kollu li għafu fuq is rridu approċċ ibrilu hawnhekk dak ikun laħjar aħjar wieħed. Però ċertament rridu neħdu konsiderazzjoni ċertu standards bħal dak li għana per esempio fil-direttiva tal-accessibilità tal-internet. Ġifiri, l-għana ħari għandu jkun l-accessibilità, ma mhuwiex fidejn l-MPs li jiddettaw kollox, din il-leġislazzjoni ħad idħol fis ftit snin uħra, u ma nafux eżattament kemm l-iżviluppi teknoloġiċi ħajġu malajr, allura rridu niskuraw li l-standards nistgħu niġġornawhom kemm jista' jkun malajr li jista' jkun li jiskadu mill-umalada u dan ikun ta' detriment għal dawk il qed jużawhom. Allura rridu naraw illi dak li noffru jkun aġġornat, rridu Nqodu saba metta dwar dan naraw u ukoll li nies b'isabilità jkunu jistaw jużaw l axar eh, prodotti u servizzi eh, teknoloġiċi. Eh. Naħseb li Tini sfida miex limitazzjoni nittama li nkomplu bil-kooperazzjoni, kooperazzjoni produttiva li kena ma' sur kosa u nittama li nkomplu naħdmu fl-imkien u għal persuni b'sabilità jena nkompli minn għaj nitfa l-input li nirċivi minn l-assoċazzjonijiet tan-nies b'sabilità. Grazzi, ixxedaw li mes Senjora Marian Harken. Ija, għadet tiskuza ruħa minħabba li ma setax tkun maħna l-lum u ħatibat il-kommenti taħħa direttament l-isfur koza. Ella li fil-fat ma setax għas eh, tiġi sostituita mill kollega oħra. Allura naddu għas-sinjura Kuneva fin-nom tal-gwer u tal-NGL. Grazie, tassew, Senjora President, aziz kollegi. Nishtiena ringrazzja l sur Koza u nifraħlu għal-prezentazzjoni tiegħu. fil fat għanna ħafna diħat komuni eh, u ħafna mill-punti li semmew ukoll tqajmu fil-kumitat peti. Il-koll irridu niżguraw illi n-nies jiġu mejuna biex ikollu aċċess għal dawn il-prodotti u s-servizzi. U naraw illi eh, ma jtidulhomx il-problemi, però unek mhux qed nitkellem biss eh, dwar nis b'diżabilità, titkellem dwar nis bħal ċerta diffikultà, anzjani, nafu illi eh, hawnhekk eh, għanna ħafna speċifikazzjonijiet tekniċi sabi dawn il-prodotti u servizzi u rridu naraw illi f'dawn l-speċifikazzjonijiet kollha inżommu dejjem f'moħħna lil dawn in-nies. Dan huwa punt importanti ħafna l-Kumitat Templ. Importanti illi eh, nirrispettaw drittijiet fundamentali tan nies b'sabilità, dak kollu nimplementaw u naraw li kulħadd ikun jista' jgħat isemmu ħna flimkien tama il-rapport u l-opinjonijiet iġibu bidla sostanzjali li hija il-faċilitazzjoni tal-aċċess għan nies illi man kultantu ibatu minn dan ikun suċċess l għaliex dan ħajjejna anki lill-produtturi eh, u eh, partikolarment rridu ninkoraġixxu lil dawk li jisegwu dawn il-teknika dawn il specifikazzjoni tekniċi li aħna nkunu qed infaslu biex naraw illi daw il-prodotti u servizzi jkunu disponibbli għal kulħadd aħna ressaqna xi emendi u kommenti u nittama li rapporter kun jistaqbel magħhom. Grazzi ħafna, Sinjora President. Grazzi, minix qed nara xaħat mill-ħodor u allura nadu eh, nadu l-kelma li Sinjura ġeja mal-EFDD. Grazie Presidente e per prima cosa Grazie ħafna, Signor President, l-għennet jena xtaqt nirringrazzja l-kollega eh, l-Onorevoli Kosha tal-li Bidiet din l-ewwel skambju ta' femijiet minħabba li importanti li aħna nitkellmu fuq dan is-suġġett ta' interess kbir. Din id-direttiva għandha jkollha bħala għana u lini Il-kategorija kollha tad-diversità tal-liġijiet nazzjonali ħalli bekk nippermettu l istati membri jkunu jistgħu jżommu mal-wedjiet nazzjonali jekk kif aħna għandna fil-konvenzjoni ratifikajna tal-ġnus maquda dwar l-aċċessibilità tal-prodotti u servizzi għal kulħadd għannis b'diżabilità mela il-prodotti u s-servizzi li rridu naraw li konna ċess għal-jom u mal-servizzi portali, trasport tal-passiġġieri kemm fit-toroq kif ukoll bil-ferroviji u anka bil-passeġġi navigabli, ġifiri, lan ta' din id-direttiva l l-komplikazzjoni huwa wiesa ħafna. Jiena naħseb illi huwa importanti ħafna koll li ma nħawdux dan il-proġett ta' opinjoni tal-Kumitat Imko mar maxxol li sar diġam mill-kollega is-Sinjura Stevens dwar ir-rapport fuq il-Konvenzjoni ta' Drittijiet għan-nies b'diżabilità. Għalfejn dan minħabba l-fatt li opinjoni daqshekk teknika għandha bżonn illi tkun akkumpanjata minn approċċ tekniku u illi jkun fl-interess ta' dawk in-nies li għandhom diżabilità iżda fl-istess ħin hekk kif eh, edna wkoll għandna nqisu l interess ta' bosta nies oħra bħal eżempju l-anzjani. Issa li nafu li l-Ewropa għaddejja minn bidla demografika u għanna ħafna iktar nies anzjani. Apparti minn hekk, jiena naħseb illi għanna nsibu mod ta' kif nistgħu nirraġunaw bejnietna u nsibu wkoll soluzzjonijiet ta' bażi tal-artiklu 3 paragrafu 10 aħna din ngħidu illi l-istati membri jistgħu jiddeċidu illi jaraw illi l-ambjent li jkun imbena jkun konformi dispożizzjonijiet ta' din id-direttiva. Dan xi jfisser? Dan ifisser li d-direttiva minnaħa trid tagħmel eh, dawn prodotti iktar aċċessibbli iżda fl-istess ħin aħna qegħdin naraw li l-miżuri li aħna qegħdin nippruvaw nadottaw mhumiex obbligatorji ħalli n-nies illi għandhom diżabilità xorta waħda ma jkollhomx aċċess u din hija xi ħaġa li mhix daqshekk tajba pereżempju f'pajjiżi meta nħares lejn l-iskil ta' f'termini ta' arkitettura huma verament drammatiċi u naħseb illi dan huwa verament importanti u koll irridu nindirizzaw ħalli insolvu din il-problema u nixtieq nsaqsi lill-kollega Koġa x'jaħseb fuq din dispożizzjoni u jekk jaħseb li kun aħjar illi bċertu f'ċertu mod aħna nkunu nistgħu naraw li din il-proposta s-sir ta' xejn ktar vinkolanti. Għalina il-fat li aħna nistgħu nagħtu garanzija tal-fatt li jkun hemm aċċessibilità u daw il-postijiet il-ġodda li qed jinbnew Nasib din xi ħaġa importanti hemm bżonn li nkunu konformi ma l-aċċessibilità minħabba li għandna eh, postijiet li mhumiex aċċessabbli nkella. Jiena naħseb ukoll li hemm xi ħaġa importanti ħafna l-bieħ iċ-ċittadini Taljani ntarbu sabiex jivvotaw fuq riform tal-Kostituzzjoni ħafna drabi jidher li l-prinċipi li aħna għandna fil-Kostituzzjoni tagħna u li suppost għandhom jħarsu l-ċittadini kollha b'xi mod ieħor naraw illi mhux qed ikunu implementati u rispettati kif suppost, pereżempju, id-dritt li tuża l-vot. Ħafna drabi huwa diffiċli li inti tuża l-vot tiegħek minħabba li l-post fejn tista' tmur tivvota m'hemmx daqshekk aċċessibilità. Llum fl-Italja nafu li hemm ħafna skejjel fejn m'hemmx aċċessibilità ħafna mill-votazzjoni issir dejjem fl-iskejjel iżda xorta waħda m'hemmx aċċessibilità sħiħa. Aħna rajna li meta kena votazzjoni fuq ir-rapport ta' Sr. Stevens kena riżultat importanti ħafna li ksibna u hekk konna diġà għarafna kemm hu importanti illi konna ċessibilta għal-bini illi qed jinbena li għadu kemm bena din raġuni jiena naħseb li importanti ħafna dawn dispożizzjonijiet ikunu inklużi wkoll fil flabbuzz leġislattiv li palissa aħna qegħdin niddiskutuh fl-imko u naħseb li huwa importanti ħafna wkoll li nkunu nafu x'pożizzjoni għandha għandu l-kumitat empl fl-opinjoni aħna ħan nifformulaw. Ningrazzja ħafna l-Onorevoli Kosha u kollegi l-oħrajn it-tamaw nkunu sanhom biċċa xogħol tajba. Grazzi. Thank you. Uh, next is Joel Mel. Grazie. Joel Mela, imma naħseb li Sur Marta ħeħu kelma minn Froka. Jek joġbok Sur Marta. Grazzi, Signora Presidente. L-għanet nishtiq nifraħ xogħol u l-ben ta' Sur Koza kif ukoll ta' Signora Stevens fuq dan is-suġġett ta' disabilità. Il-proposta ta' direttiva tal-Kummissjoni għandha lan li tejjeb il-funzjonament tas suq intern u tneħħi xkiel għal ċirkolazzjoni ħilsa u biex tiffaċilita l-autonomizzazzjoni, l-autonomija u l-aċċessibilità ta' dawn is-servizzi prodotti għal kurat, però naħseb li barmonizzazzjoni tal-prezzijiet ħatkun qed torbot l dejn tal-impriżi ma wkoll tal-istati membri l-Stati membri u u fl-axar mill-axar l-autoritajiet lokali. Nek qed nitkellmu dwar swieq pubbliċi. Naħseb li hawnhekk qed nippruvaw nużaw xi ħaġa biex niġġustifikaw l-armonizzazzjoni tal-liġijiet u l infokazzjoni tas-suq. Allura naħseb eh, illi il-fat kif jorbtu l-aċċess għal kulħadd u l-aċċess għal prodotti eh, qed inħawduhom eh, b'mod mod mhux eżatt, mod mhux tajjeb. Naħseb li ratifika tal-konvenzjoni tan Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità minnaħa tal-Unjoni kienet ċaħda tajba imma u koll bħazimel eh, ta' Trojja li eh, twassanna għal-Unjoni Ewropea Federalista. Kienem dan il-ħsieb Wara, eh, biex nala, nishtiq nejt li kiku kon nishtiq li l-kwestur senjura madam Maran Xatja kienet għawnek. Jena nistanejt li mitli ta' ta' għawissu tal-2016 kont vittma ta' aggressjoni li eh, fil-fatt ehm, telfitni dawl minajn wahda u jiena iġi operat biex eh, biex niprofa nirranġa din ehm, din l-aggressjoni li li saretni li saret li pero nishtiq ngħid li fuq l-artiklu 30 ta' li tal-MEAS nejt li eh, jiena eh, ma nistax, ma nistax nuża mezza trasport biex immur lejn aeroport jew nkella lejn eh, lejn lejn ferrovija. Ma nistax nifhem allura għalfejn qed jiġi mixħud dan id-dritt għalija fil-fat kelli naddim il-laqa tal-presidenti eh, u kompletament njoraw illi eh, jien għandi dan eh, dan il-nuqqas, allura nishtiq ngħid dan din din hija l-istorja tiegħi nixtieq illi isir isir xi ħaġa dwar tresqu dan dan l-element ma nafx forsi s Moran Xartie tista' twieġeb Jekk joġbok, eh, Iva, Senjora President Lawenet, eh, nixtieq eh, insellem ix-xogħol tal-kollega Koxa u l-kontribut ta' Senjora Stevens jiena nagħti ħafna importanza u ħafna interessa ta' ferm għal dan ix-xogħol li qed insegwi mill-qrib xogħol eh, dwar l-aċċessibilità tal-prodotti u swieq eh, għal persuni b'diżabilità kull fejn ikunu fl-Unjoni. Eh. Nixtieq ngħid li peress li ġejt ġivvokat ismi fuq każ partikolari bħala kwestur u fil-kariga tiegħi dak li indirizza indirizzani nejdlu illi jiena fil-fat reċentament laqajt il-dawk eh, il-persuni b'disabilità kollha fl assemblija tagħna biex naraw naqra kif nistgħu ntejbu eh, u nieħdu konsiderazzjoni disabilità kull wieħed waħda minna. U fil-fatt aħna għamilna rajna naqra l-mumma il- il-punti li li jistaw ġibu bidla pozittiva. Fuq dan il-kas partikolari, eh, il-kwessura ġiet eh, ġiet invokata u t-tweġiba kienet fuq eh, fu disabilita permanenti, għal dik li miex disabilità permanenti, pero em hemm miżuri oħra li applikaw Jiena nixtieq ngħid eh, lil dak li indirizzani biex jaffiċinani u eh, nixtieq ngħid eh, li diżabilità momentanja transitorja jew ta' ta' perjodu qasir ta' żmien meta si permanenti jaffiċinani Sa ma nafx jena jissemmi din il-laqa tal-presidenti, dina president, laqa ta' presidenti tal-grupp, jew kella ta' presidenti ta' xort oħra, imma jekk fil-kas huwa ikun ikun vitma ta' disabilità permanenti jew kella jispiċċa f'din is-sitwazzjoni jaffiċinana. Dawn huma ir-regoli normali. Grazzi ħafna. Issa sur Fontulis. Grazzi ħafna. Proset eh, li sur koġa u li senjura Stevens għal beġa' xogħol tajba li għamlu, pero kif nistgħu nitkellmu dwar aċċessibilità fuq għal prodotti u servizzi f'Ewropa li mhijiex maquda. Nixtieq ngħid li l il-ġurnata 85 eh, il-tifel u tifla huma b'diżabilità fil-Greċja u um, fostom it-tifla tiegħi li tbagħti minn Down syndrome u li m'għandhomx aċċess għall-iskola tagħhom. Nixtieq ngħid ukoll li minħabba li kien hemm xi problemi assistaw għasem mezz ta' trasport biex huma immorru l-iskola. Nixtieq ngħid li din hija pożizzjoni diffiċli għall ġenituri li jridu jippruvaw ilaħqu bejn li jmorru xogħol u li waslu it-tfal tagħhom l-iskola. Rridu naraw li eh, dawn dawn it-tfal ikunu imħejjija suq tax-xogħol. imma ma nistax nifhem kif jistgħu jaslu eh, għal dan jekk qasbistaw imorru l-iskola jew eh, jew qed ngħidu din il-possibilità jiena nixtieq nara li il-gvern tiegħi u gvernijiet oħra li sejren tajjeb jippruvaw jindirizzaw din il-kwestjoni u jaraw illi dawn it-tfal ikollhom aċċess għall-edukazzjoni. Kull darba li jkun hemm eh, tuħ u eh, sikarta ċenturin ħafna drabi l-ewwel li ntlaqtu u ma' nies biżabilità. Eh, diġà nafu li għandhom iktar sfidi x'jelbu, ġifieri ejman ma nkomplux intaqlulhom l il-ħajja. Sur kosa, forsi tixtieq taqlaq billi tgħid kemtejn. Grazzi, nishtiq eh, nirringrazzja li l-kollegi għal dan id-dibattitu ta' sew interessanti, mhuwiex kombinazzjoni li għat li hawnhekk huma kustenijiet ta' sew komplessi u tekniċi. Anki jena stess kelli bżonn ta' ħafna żmien eh, biex naqra fid-dettalji test u biex nifhem eżattament l-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli. Jiena rċevejt bosta mistoqsijiet u nipprova nwieġeb għal kull waħda minnhom. L-ewwel waħda ma kienx iktar mistoqsija, imma iktar fema ġenerali fuq il-fatt li t-testi għaj ma jinkludix it-talbiet kollha li jaslu mis-soċjetà ċivili fuq l-accessibilità għal-binjiet kif ukoll fuq il-kamp ta' applikazzjoni. Jena maċċa għal xejn fil-bidu tal-intervent li għatem ħafna punti pendenti. Jena għet nibqa f'kuntat u nittama li jkunu nistaw niznu xurxejn jena u l-shadow reporters. Jena li għax Hawnhekk fil-fema tiegħi mhux qed nitkellmu dwar xi ħaġa li hija tal-fema personali ta' rapporter u li tiħtieġ la appoġġ oħrajn li qed nitkellmu dwar kwestjoni li ta' fetwa il-ħajja ta' kuljum tagħna u li tista' tiffaċilitanna il-ħajja. Min issa ħames snin u anke eventwalment qed nitkellmu dwar aċċess għal prodotti u servizzi illi huma fl-interess ta' kulħadd. Jiena rċevejt kummenti fuq l-aċċessibilità għal għal l-istrutturi fiżiċi, għal binjiet. Jiena nixtieq ngħid li mhux ħanqod niddefendi lil innifsi, ma nixtieq nisħaq illi din hija kompetenza nazzjonali. U rridu nżommu dan f'moħħna nafu illi fil komitat tagħna kien hemm pożizzjoni ċara u hemm kondizzjoni obbligatorja illi titlob illi nieħdu konsiderazzjoni dan il-punt meta jibbena bini imma Irrit ngħid li speċjalment għal dawk il-binijiet li qed jinbnew irridu iżommu konsiderazzjoni din il-ħaġa ma' Fuq il-kussjoni tal-fatt li għana popolazzjoniet li dejjem qed jixieħu naqbel jena li din id-direttiva ħatkun qed tolqot iktar u iktar nies, però naħseb li li wieħed ikun anzjan mhux disabilità fih nifsu, però huwa fatt illi hemm iktar u iktar anzjani illi għandhom problemi funzjonali u hemm ukoll ħafna minnhom illi għandhom eh, jizvelpaw speċi ta' limitazzjoni fizika. Allora nishtiq eh, nirringrazzja l-dawk li appoġġjawni fuq dan. Eh, nishtiq nejt l-importanti li nizguraw li kunem dal-aspet ta' funzjonalità li jieġu meħudu konsiderazzjoni meta ġu sviluppati prodotti u servizzi. Ema eh, nħawdux ukoll il-mart u id diżabilità Dawn huma żewġ kwistjonijiet apparti barra minn hekk eh, il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja qalitu moċċar dan fl-2005 kien hemm sentenza illi qalet moċċar illi l-aċċessibilità dawn iż-żewġ eh, kelmiet eh, huma differenti u allura jeħtieġu approċċ differenti. Fuq il-Greċja smajt illi hemm sitwazzjoni budgetarja partikolari u sitwazzjoni ta' ċertu tfal li ma jistgħux imorru l-iskola, sortament din id-direttiva li naqoddimna mhijiex fuq dan hawnhekk qed nitkellmu dwar l-aċċessibilità ta' prodotti u servizzi. Fil-fatt kwestjoni li għajem il-kollega tiegħek hija gravi vera u jiena nittama li neħdu għan konsiderazzjoni u nindirizzawa. Nixtieq ngħid li l-istati membri ma jistgħux jqogħdu jifrankaw il flejs billi jillimitaw l-aċċess għall-edukazzjoni għal tfal, tfal b'disabilità hawnhekk. Nixtieq nirringrazzja l delegat tal-Front Nazzjonal Naħseb li hawnhekk maħniex qed nippruvaw nuniformizzaw is-suq eh, permezz din il-leġislazzjoni. l Lan ta' dan it-test huwa illi dawk in-nies li għandhom eh, disabilità u nixxenejt hawnhekk illi kulħadd eh, kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea jiġi trattat indaqs meta jiġi niġu għall aċċessibilità tal-prodotti u servizzi, indipendentement minn jekk jiex persuna Ungeriża, Franċiża, eccetera. Illa li jiex il-bżon huwa wieħed u l-istess. Aqqas irridu noqogħdu eh, nitkellmu fuq eh, il-prezzijiet, eh, l-uniformizzazzjoni tagħhom, jew nkella ta' suq qed nitkellmu dwar l-accessibilità ta' prodotti u servizzi. Nixtieq ngħid li bejnietna ma tantx hemm punti ta' konflitt, e, ġifiri fl-axar mill-axar, rridu nsibu l-aħjar formulazzjoni e, ta' test, e, ma l-iktar ħaġa importanti hija li naslu għal riżultat pozittiv. Ifatt u illi ma tanċanna ħin, il-Kumitat Imko rrit jirriċi malajr u l-istess jottalina. Fil-fat ħakun qed norganizzaw mill-aktar fis possibbli l laqqa ma' Shadow Reporter, so ħana mela l-armu tiegħi biex kamista jkun uniform biex kemm jista' jkun eh, eh, naqbu fuq it-test. Grazzi ħafna, Sinjor President. Osa, eh, something. Grazzi ħafna, Sir Kosa, forsi għandek xi ħaġa xi żid inti? Mara dak li ntqal mir-rappreżentant tal-Kummissjoni, kjoġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Ringrazzja ħafna il-Shadow rapporteurs illi eh, taw tant dettalji. Anzi, nirringrazzja nirgazza rapporter tal-li ta' rapport sekk dettaljat u komprensiv u eh, bil-bidliet eh, kollha, elementi kollha. Naħseb din hija waħda me diskussjonijiet l-iktar sostanzjali li hemm per kam ta' applikazzjoni din il-proposta. il proposta biex naraw kif eh, se rendu possibbli l-aċċessibilità u għalhekk jidrilna illi hemm bżonn ta' aktar flessibilità u s-sur koxa u koll qed jitkellem fuq l-esiġenzi tal-performance li huma differenti ħafna. Hemm fuq xiex niddiskutu biex niprovaw insibu l-alternativa l-għazla l-iktar tajba, l-iktar faċli biex tiġi użata mill-industrija u nasib dini għal ewwel derba illi riflettejna u se nirrevedu u kol fl-imkien dan l-annes illi fil-fema tijaj se jiftaħ id-dibattitu għal diskussjoni interessanti. Forsi għanna xiftit punti, ċkejknin, fuq ċerti eh, proposti għal emendi. L-ewwel net l-emendi li għandhom bħala għani il- nies eh, b'disabilità jew mobilità ridotta aħna għamlilna distinzjoni fil-proposta tagħna biex nirrispettaw kemm jista' jkun id-definizzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda u wkoll nagħmlu referenza għal dawk il-persuni li għandhom mobilità ridotta fit-tieni definizzjoni tagħha u tnejn flimkien forsi hija ħasra anki jekk nafu illi da kollu li jista servi biex ikonna ċessibilità iktar faċli għal persuni b'disabilità ovvjament ikun għas-servizz ukoll tal-persuni b'mobilità ridotta limitata. U b'dispożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea l-persuni eh, b'disabilità huma priorità għalhekk tajjeb li nżommu din id-distinzjoni. Qed nżommu lura x-xiftit fuq ċerti elementi tat-test illi forse fu l-importanza u eh, l-obligu għal din l-accessibilità, specialment meta hija kwistjoni fuq il-kunċess ta' ottimizzazzjoni. Għal dawk li huma il-prodotti u l-emenda per eżempju mhux biss 13 imma 39 illi tippermetti il-rikors għal produtturi illi forsi ikunu jista jużaw il-kamiri eh, periferiku, ħadbe u oħrajn. U dan ifisser illi prodotti jistaw laqs ikunu aċċessibbli jekk ma jkunux kompatibbli minn fatturi esterni. U għalhekk lat fuq l-aċċessibilità kun tixti tagħmel hekk li l-prodotti jkunu aċċessibbli u għalhekk hemm ir-riskju illi naqsu l-kamp ta' applikazzjoni, l-ambizzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni, l-ambizzjoni tal-proposta tagħna. u għalek din diskussjoni importanti fl-emenda 26 u 49 u 60 l-espressjoni bl-Inglis intended use tiġifiri jew foreseeable use at ngħidu intended use. Foreseeable fisser xi ħaġa nistgħu nanticipaw. Per eżempju flusu tal-prodott imma intended dak huwa intis. Jiġifieri nieħu eżempju ta' telefon, telefon lan intenzjonali tiegħu u għali wieħed jisma' u jitkellem. Jiġifieri mhuwiex aċċettibbla persuna nieqsa mis-smieħ um il-kelma waqt li possibel wieħed li jista' jantiċipa ġifieri tat-telefon li wieħed jikkomunika kif jista' u għalhekk din l-aċċessibilità it-telefon issa sar ferm iktar aċċessibbli għax wieħed jista' jużhom anki jekk wieħed ma jismax ma jitkellimx u għalhekk l atta aċċessibilità lan huwa li wessaw il-kamp ta' applikazzjoni jippermetti l-innovazzjoni kemm jista' jkun ġenerali waqt li l-espressjoni intended ġifri lan intenzjonali iddajjef ħafna il-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta. Jina xtaqt natira l-attenzjoni ta'kom fuq dan il-punt imma aħna ovvjament ta' dispożizzjoni tas sur koxa jekk jixtieq jitħaddet mana. Grazzi ħafna. Thank you. The Uh, deadline for amendments is the 11th of January and uh, consideration of amendments. Grazzi għandkom il-data sa tal-11 ta' jannar li sa' din il data għandkom tistaw tibatu l-emendi u bejn 22 u 23 ta' marzu ħanivutaw fil-plenarja u fil-komitat imko ħanivutaw kol f f'marzu. Mela naddu issa l-punt numru erba fuq l-agenda li ju flagship initiative fuq is-settur tal-ħwejjeġ, is-Sinjura Lamberts. Grazzi ħafna Sur Njura President, nixtieq ngħid biex nibda illi aħna daqsxejn imħazbin kif ħampoġġu l-kliem hawnhekk minħabba li aħna nixtiequ illi nagħtu l-kontribuzzjoni tagħna fir-rapport tal-Kumitat tal-Iżvilupp fuq din l-inizjattiva flagship. Din id-diskussjoni kienet posposta fiħdan il-Kumitat ta' Żvilupp għadha ma saritx issa dwar il-proposta tal-Kummissjoni minkejja dak li qed jintqala hekk fil-paragrafu numru 4 li jista' jkun daqsxejn konfuż kif jinstema' aħna naħsbu li maħniġ qegħdin ngħidu biċ-ċar aħna qegħdin nagħmlu hekk u ħanamlu hekk eh, b'dan il-mod. Jiġifieri jekk aħna ħanħarsu lejn din il ħaġa bħala problema jew nkella mota kif nistgħu aħna ninkludu wkoll dawn il-kwistjonijiet fil-proposta flagship. L-isfond tal din l-inizjattiva kien minħabba dak il-traġedja li saret frana Plaza. Daw il-fabriki tal-ħwejjeġ fil-Bangladesh. Aħna rajna wkoll il-Parlament kienu qegħdin jikkonsidraw ukoll riżoluzzjonijiet wara traġedja ta' Rana Plaza f'Bangladesh. U aħna kellna wkoll rapport li ħarġ minn dan il-kumitat u minn dakinhar traġiku aħna rajna l-Unjoni Ewropea kienet qiegħda taħdem ħafna mal-Gvern tal-Bangladesh fuq ftajim illi huwa maħsub li tajja is-sigurtà tal-fabriki tal-binja nifissa ħna kellna wkoll evalwazzjoni ta' sigurtà illi sija Sustainability Compact, il-Kanada l-għom kem s-sihbu fuħed minn daw il-compacts, bilan illi aħna intejbu l kondizjoni ta' xol u s-sigurta dawn il-fabrik, speċjalment fil-Bangladesh. Is-Sinjura Jungera su dan l-aħħar zorna il-Bangladesh ħalli naraw x'tib affarijiet saru hemmhekk bħala follow-up fiħdan daw il-fabriki tal-ħwejjeġ. Żgur illi nistgħu ntejbu iktar il- Health and Safety u sigurta ta' dan il-bini za kien hemm ukoll bosta punti oħrajn. Il-Kummissjoni qiegħda tgħid ukoll illi fil-fatt organizzat numru ta' laqat u anke organizzat konferenza fi Brussell ir riżultat sew tarawhom fuq iż tal-internet u analizzat ukoll ir-riċerka li saret mill-esperti li tanalizza sitwazzjoni li lin mill-Bangladesh u tħares li s-settur tal-produzzjoni tal-ħwejjeġ. Dan is-settur jħaddem ħafna nisa speċjalment f'numru ta' pajjiżi fin-nofsinhar tal-Asja pereżempju u anke f'bosta brandi oħra tal-Unjoni Ewropea fejn aħna qegħdin naraw li kien hemm ċertu bidliet ukoll f'dan il-qasam. Mela l-Kummissjoni dak li kienet qiegħda tgħid fil-kuntest tal għanijiet ta' din l-inizjattiva flagship li għanna nifukaw fil-kooperazzjoni, fil-dialogu bej il-partijiet interessati li għanna ntejbu il-komunikazzjoni fuq inizjattivi kellhom suċċess, ċertu azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li huma relevanti illi niġbu l-attenzjoni tal-konsumaturi u ukoll naħdmu iktar fuq l valur miżjud u nistimulaw l partijiet interessati sabiex jieħdu azzjoni ħalli nejnu l-dal pajzi li qegħdin jiżviluppaw ikunu jistgħu jieħdu azzjoni ħalibek issaħħu il wol tal-governance dan il-kontest. Mela, aħna fl-opinjoni ta' dan il-kumitat din nifukaw ħafna b'mod speċjali fuq il-ħaddiema u mhux fuq is-settur fih innifsu u xifti affarijiet li aħna fil-fatt smajna fil-konferenza tal-partijiet interessati u anka meta l-esperti kelmuni huma dawn il-punti li fil-katina tal-produzzjoni waħdem l affarijiet li aħna qegħdin nikkonsidraw u qegħdin nifittxu hija trasparenza l kwalità Jiġifieri li inti tħoss li dak kollu li ħadd ixtri bħala ħwejjeġ li huwa prodott mis-settur tal-produzzjoni tal-ħwejjeġ ma kienx wassal għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem meta kienu prodotti u li inti tħallas ħallas prezz ġust lil produtturi li mbagħad qegħdin nħallsu lill ħaddima li produċew din il-biċċa li qed tixrib l iktar mod ġust u bir rispet ta' drittijiet tagħhom. Aħna qegħdin nitkellmu fuq it ħul u l-pagi tal-ħaddima f'dan is-settur u d-drittijiet tal-bniedem mhux qed ikunu rispettati f'numru ta' pajjiżi metodi differenti, per eżempju, kienem ċertu zoni ta' esportazzjoni li għandhom ċertu problemi, din miex ħaġa li aħna semmejni għawek, iżda kienem problemi bil-ridrittijiet ta' trade union, health and safety, il-pagi tal-ħaddi, f'dan is-settur kienem ukoll ċertu problemi bil-bilanċ bej sessi aħna nafu li nisa huma primarjament il-ħaddiema u l-lenin, iżda ma naħsbux li dejjem ikollhom l-opportunità li javvanzaw li jkollhom promotion għal skala aktar olja tal-ġestjoni ta' dik il-fabrika dejjem jibqgħu fuq il-production il line. U fuq xi ftit minn dawn il-punti, f'din l-opinjoni aħna qegħdin nikkonkludu li n-numru ta' nies Għedin ikkonkludu illi l-inizjattivi fuq bażi volontarja mhumiex qegħdin jgħinu lil ħafna minn dawn iż-żoni għal din raġuni aħna rridu naraw kif dawn l-inizjattivi illi diġà qegħdin hemmhekk jistgħu jintużaw ħalli jkun iktar konsistenza fl-approċċ tagħna ħalli bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' tara li għabbażi tal-interventi li smajna kulħadd jaħseb l-Unjoni Ewropea da fl-aħjar sitwazzjoni li tista' tuża dawn l-inizjattivi ħalli bekk tkun tista' twassal għal livell tajjeb ta' standardizzazzjoni ħalli bekk aħna ma jkollniex dawn l-standards kollha differenti iżda numru ta' standards ċari li applikaw għal kulħadd per eżempju, ħalli kulħadd ikun jista jara illi il ħwejjeġ li qegħdin jixtru ma waslux għall-esploitazzjoni tal ħaddiema f'dan is-settur. Dik kienet l-informazzjoni ta' sfond, forsi ma konx daqshekk preċiża iżda minħabba li aħna m'għandniex proposta konkreta d-dimna huwa diffiċli li mbagħad nibdlu xi ħaġa li għadha ma teżistix fir-realtà mod konkret. Grazzi ħafna lis-Sinjura Lambert, issa għandna l-Shadow Rapporter il-Sur Schulze Kirchbock. Signora President, Signora Rapporter, l għennet jena nishtiq nirringrazzja l-Rapporter għal dan l-abbozz ta' rapport li aħna rċivejna naħseb li l-koll naqblu anka aħna minnaħa tal-Parlament Ewropew illi aħna nishtiqu illi aħna ikonna il-possibilità li nixtru ħwejjeġ li kienu prodotti b'mod tajjeb, illi rispettaw il-produtturi fil-produzzjoni tagħhom l-standards ambientali u l-standards tad drittijiet tal-bniedem u kol tal-ħaddim aħna nafu illi fl-aħħar mill-aħħar il-prezz għandu rwol importanti ħafna u ħafna mill-produtturi fl-Ewropa mhumiex lesti illi ħalsu prezzi iktar oli. Din hija l-iktar ħaġa problematika għalba ta' din diskussjoni. Problema oħra hija li l-pajjiżi li qegħdin jipproduċu dawn il-ħwejjeġ għana nafu illi ħafna drabi dawn ikunu pajjiżi barra mill-Ewropa. U allura aħna rridu naraw x'tib ta' azzjoni nistgħu nieħdu jekk aħna irridu verament inġelru dan is-settur u fabbriki li hemm barra mill-Ewropa sabiex jassumu responsabilità. Allura aħna x'nixtiequ nagħmlu nixtiequ illi eh, fil fissuq privat nġeluhom li jassumu r-responsabilta jew nkella possibilità oħra hija li jkun hemm assoċjazzjoni illi kulħadd jista' jissieħeb fiha b'mod volontarju ħalli b'mod responsabbli għas soċjetà aħna narraw li jkun hemm produzzjoni ġusta, kemm fuq il-livell globali, for eżempju, fuq il-livell tal-G7, G20, jew nkella fuq il-livell ta' OECD. Apparti minn hekk għandi żewġ punti oħrajn ta' kritika jew forsi aħjar mistoqsijiet fuq il-paragrafu numru 8, per eżempju, rapporter edha tajt l-Unjoni Ewropea flimkien ma' dawk li trippreżentaw l-interessi għandhom jistabilixxu mekkaniżmu illi permezz tiegħu nfasslu l-prezzijiet. Ma nafx eżattament ir-rapporter eh, kif taħseb li din sistema tista' taħdem minħabba li jiena kolli ngħid mill-perspettiva ta' kartels din tista' tkun problematika u dan ħajkun qiegħed jidħol ħafna fil-prezzijiet minħabba l-prezzijiet normalment ikunu bbażati fuq id-domanda u l-provvista. Aħna naħsbu illi dawn is-tip ta' mekkanizmi li jistgħu jwaslu għal dib ta' protezzjoni ġusta li għandna fil-paragrafu 8 jkolli ngħid li għandi dubju tiegħi kemm eh, kemm hija proposta li tista' tkun tajba u apparti minn hekk aħna għandna punt ieħor li nsibu fir-rapport fejn qegħdin nirreferu għat trasparenza ta' dawn il-katini ta' produzzjoni. Apparti minn hekk jiena naħseb illi trasparenza u kredibilità hija xi ħaġa importanti ħafna u għal din raġuni aħna naħsbu illi dawn huma affarijiet verament importanti għal din raġuni aħna minnaħat tal-PPE kena dawn il-punti fuq dan ir-rapport. Ningrazzjak ħafna. Grazzi ħafna l-Sur Schulze, Sergio Guterres, Soċessi Demokratiċi ma kellux l-opportunità li jkun hawnhekk iżda u għeni ħafna billi tani test ħanaqralkom jiena. U jixtieq jirringrazzja ħafna l-Jean Lambert ta' dan il-test, il-soċessi demokratiċi jasbu dan huwa soġġett ferm importanti, l-idejat ewlenin li aħna qegħdin nippreżentaw li għandhom ikunu inklużi f'dan ir-rapport huwa li l-inizjattiva tal-Parlament għandha tinkludi azzjonijiet illi għandhom x'jaqsu mal-due compliance u mal-ġestjoni responsabbli u għandha wkoll tappoġġa lill-awtoritajiet pubbliċi billi aħna nsaħħu l-amministrazzjonijiet li jieħdu sib il-ħaddiema, nsaħħu drittijiet tagħhom u naraw li liġijiet nazzjonali u regoli huma konformi mal-konvenzjonijiet tal-ILO. L-azzjoni għandha tittieħed dan il-kuntest għandha twassal għal mekkaniżmi ta' tfassil ta' liġijiet tal ma skont il-konvenzjoni tal-ILO. Is-Sur Guterres qiegħed jgħid li huwa kuntent l-obbozz tal-opinjoni qed issemmi ir-ratifikazzjoni u l-applikazzjoni tal-konvenzjoni tal-ILO aħna naħsbu li hemm bżonn illi nifukaw fuq il-konvenzjonijiet li huma fil-qalba tal-leġislazzjoni, speċjalment dik numru 181 fuq l-ispezzjonijiet fil-post tax-xogħol li huma importanti ħafna sabiex nindunaw bl-abbuż. U l-Konvenzjoni 182 fuq l arf forum ta' xogħol li fihom jintużaw it-tfal, pereżempju Nafu li hemm ħafna każijiet fl-Indja fejn hemm tfal illi jaħdmu għal produzzjoni tal-qoton u għadin raġuni aħna għandna wkoll fil-konvenzjoni tal-ILO ċertu dispożizzjoni fuq l-età minima tal-tfal li jistgħu jaħdmu Apparti minn hekk aħna naħsbu li rridu dejjem napplikaw il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-paga skont kif għandna fil-konvenzjoni tal-ILO numru 100 u numru 101. Is-Sur Guterres jaqbel mal-paragrafu 5 iżda jixtieq li saħħa dan il-paragrafu minħabba li aħna naħsbu l-azzjonijiet li huma riżultat tal-inizjattivi flagship għandhom jippromovu social and collective bargaining, il-ftejim kollettiv u soċjali fuq kull livell. U fejn huwa possibbli rappreżentanti tal-ħaddiema dejjem għandhom ikunu inklużi fil-konsultazzjoni li tkun qed issir mal-kumpanija u l-azzjoni li tkun qed tittieħed minn tal-Unjoni Ewropea għandha dejjem tippromuovi kondotta tajba u responsabbli skont il-prinċipji tal-linja gwida brabta ma' drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji ta' gwida tal-ILO, il-lini gwida tal-OECD u l-implementazzjoni tal-konklużjonijiet tal-ILO fuq il-xogħol diċenti u il-katini ta' produzzjoni fuq livell globali u l-azzjoni li għandha tittieħed fil-kuntest ta' din l-inizjattiva għandha tinkludi wkoll il-fatt il-konsumaturi għandhom ikunu jafu eżattament x'tip ta' prodotti qegħdin jixtru u kif qed ikunu magħmula. U jtem il-litra tiegħu Sir Guterres billi jerġa' jirringrazzjak ġin għax-xogħol kollu li għamilt u jaħseb illi dan huwa testa jabla bażi tiegħu nistgħu nieħu kompromess. Mela, issa għandna Liljana Sitanska fissem li sijar iżda manna l-ħat mill sijar mill-lande, laqas mill-GUNGL, laqas mill-FTT, l-istanna l-Sur Marta mill fi Kirchbrook. Merci. Grazie, Signora President. Nifem li Signora Lamberts għalet illi ma kienx faċli tamer Eh, proġett ta' opinjoni miex ħaġa sempliċi veru. Waqt eh, jew wara diżastru biss l-Unjoni Ewropea tiċċaqlaq u tqum fuq saqajja. Mela, isnu aħna nixtiequ eh, niċħdu l-oriġini Aħna nafu l-eruq tal-kwistjoni għaliex ġiet mħabba l-globalizzazzjoni mħadwa dan il-proġett Ewropew U għalhekk din l-Unjoni Ewropea stess u għalhekk għandha diffikultajiet is-Sinjura Lambert tipa għamja għal dawk li jistgħu jkunu soluzzjonijiet pereżempju li nipproduċu hawnhekk fl-Ewropa fejn standards ta' tax-xogħol huma għoljien ħafna. Anke din l-inizjattiva illi oriġinarjament kienet biss forum tal-aħjar, ta' skambju tal-aħjar prassi, ed timbidel f'politika Ewropea permezz ta' leġislazzjoni mixtieqa mill-Parlament Ewropew. U għalhekk se nipprovaw ngħinu lis Sinjura Lamberts u intu għax ftit proposti ta' amendi L-ewwel nett issaqsi l-Komissjoni biex tippreżenta riżultati tal-inizjattivi l-Parlament Ewropew derwaqt skadenza fissa. Punt tnejn intennu illi wara l-globalizzazzjoni is-settur tal-produzzjoni huwa delokalizzat eh, f'pajjiżi fejn is-salarji huma baxxi u ovvjament il-protezzjoni tal-ħaddiema hija baxxa ħafna. U dan nifisser għad kbir għall-Ewropa u l-eluq ta' ħafna kumpaniji ta' produzzjoni fl-Ewropa. Punt tlieta intendu id-produzzjoni ta' preferenza nazzjonali fis-swieq pubbliċi kif ukoll aħjar informazzjoni fuq l-oriġini tal-prodotti jistaw ovvjament jirendu konxi l-konsumaturi u forsi nħeġġuhom bekk illi jaraw il-kwalità tal-prodott li jixtru u l-oriġini tal-produzzjoni u mhux biss jasbu biss fil-prezz. Punt erba nirfitaw kull leġislazzjoni Ewropea dan il-qasam imma nixtieq imur lil min hekk, Signora President naħseb illi hemm bżonn inkunu ferm iktar kritiċi. Għax hawnhekk qegħdin nitkellmu għal darba darbtejn fuq l-inizjattiva li hija waħda ipokrita, l-ispeċini se nkun se nuża ton aħrax hawnhekk. Għax iċ ċaddini Ewropea m'għandhomx il-protezzjoni. Nafu illi wara kollox hawn l-affarijiet se servu għal xejn. Għana nagħtu rakkomandazzjonijiet u mbagħad inħossu naħjar. Nipprovaw najdu aħna mmorru l-ġenna għalla volja 1300 persuna metet fil-Bangladesh, imma nafu li l-Indjani u ċ-Ċiniżi se jkomplu jipproduċu bil-massa f'kundizzjonijiet ta' xogħol juma ta' sow kaza. Waħna se nkomplu bil-politiki tagħna napoġġaw dawn il-prassi li suppost ma naċċettawhomx. U lek nalaq sempliċement billi ngħid illi intkom qed taraw illi l-globalizzazzjoni tfisser illi huma il sira illi jipproduċu dawn il-prodotti li lin ħafna l-bot ħafna mill-Ewropa biex mbagħad huma ibijawhom li nies qiegħda li huma nies qiegħda però fl-Ewropa li xfirja nies li m'għandhom xogħol. Koraġġ, Sinura Lamberts, imma jdispeċini naħseb illi se nkunu biss ineffiċenti. Grazzi. Okay, uh, I will now give the floor to... Gazzafna sa, nishti nistiden l-Sur Kernan fissam il-Komissjoni biex jitkellem, Grazie ħafna, Signora President. Pala mid-diskussjoni anzi li għadna kemm kellna llum ta' il komitat nistgħu naraw li din hija suġġett dan huwa suġġett verament kompless. Aħna mhux issa omna mdunajna b'dan is-suġġett u din il-problema. diġa' sar ħafna xogħol biex nippruvaw insolvuha din il-problema waħna ħadna postazzjonijiet u kol f'dan ir-rigward, dan qed ngħidu biex ngħidilkom li M'hemmx nuqqas ta' leġislazzjoni naturalment aħna jiena qed nitkellem minnaħa tal-perspettiva tal-iżvilupp, żgur li hemm kollegi oħrajn li jistgħu jitkellmu iktar fuq dan. Naf illi aħna għanna responsabilta kbira biex intejbu l-affarijiet kif edin jimxu f'dan il-qasam dak li aħna edin namlu bħalissa huwa u jiena nitkellem fisem id-Direttura Ġenerali tal-Iżvilupp u għal illi aħna nappoġġaw ukoll dawn l-attivitajiet permezz tal-finanzjament u naħseb li nistgħu nuru kemm qed nagħmlu xogħol ukoll min-naħa tagħna. Mela, biex nagħtikom ftit eżempji aħna din is-sena kellna l-opportunità li nappoġġaw il-Zero Fund li huwa fukat fuq il- Il-prevenzjoni ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol li huwa marbut ħafna ma' xogħol li qed isir fuq livell tal-G7. Dan huwa proġett importanti, parti minn proġett importanti ħafna li ħadd ikun eh, pjanata għal din is-sena s-sena d-dieħla ħalli bekk aħna nippromovu wkoll katini tal-produzzjoni responsabbli u qed ninvestu madwar 20 miljun. Apparti minn hekk eżempju ieħor illi fih aħna diġà stabilixxejna 95 proġett differenti mal-SMI li bekk ikun iktar sostenibbli fl-Asja u iktar ikunu ġusti u rispettaw ġittijiet tal-ħaddiema. Jiena naqbel ma dawk il qalu li hemm bżonn li jkun hemm iktar xogħol fuq il-capacity building tal-awtoritajiet. Dan huwa punt li huwa fil-qalba tal- l-isforzi u l-ħidma dwar l-iżvilupp. Issa qegħdin nitkellmu fuq inizjattiva iktar wiesa minn hekk. Aħna nixtiequ li nkomplu għaddejjin jibda ix-xogħol tant importanti billi nagħtu attenzjoni u f'għajnuna finanzjarja, iżda nixtieq ukoll li nippromovu l-best practice u li nferxu wkoll dawn il-metodi juma provati li jaħdmu tajjeb. Intom forsi tafu wkoll li hemm numru ta' standards li huma tajbin u naħseb li għanna l-opportunità issa li nanalizzaw dan il-punt ħalli naraw jekk nistawx nkun iktar Ewropej. Iżda jiena naħseb li mhux biss qegħdin ngħidu illi għandna ħafna inizjattivi bażati fuq l-industrija, parti minn hekk irridu wkoll inħarsu lejn l-imġiba tal-konsumaturi minħabba li dawk li għadhom jixtiequ jixtru prodotti l ħafna. Din hija xi ħaġa problematika ġifieri juridu naħdmu iktar fuq l-imġiba tal-konsumaturi, nirringrazzjakom, ħadd noti jiena minn din id-diskussjoni u aħna lesti li flimkien magħkom naraw x'nistgħu nimplementaw fil-kuntest ta' inizjattiva Ewropea. Grazzi. Thank you, uh, Madam Lambert. Would you like? Nura Lambert. forsi sa' tagħmel taqsira. Signora Lambert, siva, grazzi ħafna u grazzi tal-kummenti. Naħseb meta rajna da kollu u għed naraw il-responsabilta stess tana fuq dan il-fan. Vera il-industrija ta' Tesli ġiet relokalizzata fl-Ewropa stess, jekk titkellem mal-unions tal-Kroazja, hekk se jgħidulek u naħseb l-standards tal-salarji ovvjament m'hemmx wieħed jiftaħar għad fadlinna problemi fl-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri stess tagħna. Olek għandna bżonn nagħtu każ, ovvjament nagħtu attenzjoni fix-xogħol ta' kuljum tagħna u u naħseb illi not ta, miwix tajjeb illi ovvjament naraw eh, eh, dak li qed jiġri fil-Bangladesh, fil-Kambodġa, qed nipprovaw hemm bżonn inħaffu l-affarijiet u naraw se, se jiġri hemmhekk jgħinuhom u naraw x'qed x'kienet jiġri fl-industrija tat-tesli fl-Ewropa qabel, għalhekk ma rridux noqobdu bidejna fuq saqna għandna bżonn naraw ix-xiri pubbliku u l-mod kif l-Unjoni Ewropea topera u per eżempju il-Valley for Transport London u kol qed jipprova jkollu per eżempju politika ta' l-uniformi li jkunu notfa u għalhekk eh, u koll qed jara illi l-uniformi tiegħu jiġu forriġni li mhumiex dubjużi. U għalhekk um, min jixtri jista' jagħmel hekk individualment individwalment li għal-katina tal-valur għandna bżonn nkunu attenti ħafna. Nafu li l-prodotti tagħna fejn ma tantx inħallsu forsi għanna bżon nħarsu mux biss il-prezz ma prodotti fejn nħarsu ħafna imma u il-ħaddima eh, ta' dawn il-prodotti ma tantx eh, irċevaw bħala paga. Ġifiri għanna naraw ix-xejriet, it-tendenzi fuq livell dinji għal dawk li huma eh, dak li huwa l-biss li huwa diġà lest prodott. U għalhekk jekk wieħed jara pereżempju il-kem tista' toħroġ jeans minn biċċa drab, tista' tara li jkun hemm eh, tnaqqis ta' xamsin fil-mija fil-salarji u forsi meta qabel ma' xar snin ilu u ma tantx hemm prodotti fejn wieħed jista' jgħidlek, u għalhekk din il-kwistjoni tal-prezzijiet hija importanti U jekk qegħdin naraw kif nistgħu nittrattaw din il-kwestjoni u jekk aħna xnet naraw il-perċentwali dak li jitħallas sumbat li jasal fil-bwiet tal-ħaddiema hemm mezzi kif nistgħu nagħmlu dal-kalkolu u tagħmel parti minn id-diskussjoni mal-konferenza tal-Kummissjoni ktar minn din is-sena u l-affarijiet l-oħra din ħarsu li hemm lek nistgħu niġu lura forsi għal dan il-punt mod partikolari jiġi mressa mis-sur xulte qabel naf li jem eh, dejjem jitkellem dan il-kumitat fuq dak li huwa għabbażi volontarja u għabbażi obbligatorja. Din hija diskussjoni nistgħu jkollna fil-kumitat anke fil-futur u mal fil-laqat ta' shadow rapporteurs forsi fil-bidu tal-2017. Għanna bżonn nużaw iktar ir-rabtit li għanna, l-aljanzi li għanna, biex almenu jkun hemm livell ta' standardizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea dan għalija huwa punt importanti u jekk wieħed ikun qed jitkellem ma' xi produtturi fil-Bangladesh tal-ilbisi jgħidu li l-iktar l-iktar problema li għandhom anki f'parti differenti tal-kumpanija forsi hemm standards ta' sigurtà li huma differenti. Anki fuq fejn imorru pereżempju t-tamir tat-tifi tan-nar, il-fire extinguishers U għalhekk eh, naħseb il-konvenzjoni tal-ILO għandhom eh, ruol importanti ħafna u dan jagħmel parti mill eh, mis-sistema ta' sigurtà li qed nipprovaw nippromovu. Jina nilqa' l-kummenti fuq il-fatt illi nsaħħu xi minn dawn ir-referenzi. Din hija xi ħaġa li nistgħu naħdmu fuqha imma mod ġenerali naħseb illi l-istqarriet fuq il-politika u l-politika l-iktar tal-kummerċ forsi se jasal fl-opinjoni tal-Komitat Trade. Imma għanna bżon nirrikonoxxu illi l-industrija ta' Tesli għat ma kienet industrija nazzjonali purament dejjem kienet industrija transkonfinali, pereżempju l-aċċess għal materja prima jew il-prodott aħari u lek parti mir-rwol li għandna u fejn kien hemm progress ma forsi mhux daqs kemm xtaqna huwa fuq il-fatt illi eh, olejna uh, l-standards u għalhekk dan mhux se solvi kollox imma għalmenu jkollu jkollu rwol sostanzjali. U għalhekk ix-xogħol tagħna ma kienx għalxejn meta naraw ir-riżultati kif għad pereżempju meta konna fil-Bangladesh ftit xi ilu, ovvjament mhux kollox qed jimxi fuq ir-rubini ma aħjar minn tliet snin ilu. Jekk nista' nagħmel reklam għal dawk li huma interessati fuq dan is-suġġett, id-delegazzjoni għal eh, l-Asja tal-Ossinar se tkun qed mexxi delegazzjoni nhar it-tlieta fit-tlieta wara l ofsinhar fejn se niddiskutu mala llum fuq is-settur tal-ilbisi f'ħafna pajjiżi. Bina nistenna bil-ħeqqa l-emendi mill-kollegi u ovvjament mbagħad naraw x'nistgħu nagħmlu biex niġbru kollox flimkien u ikonna eh, opinjoni b'saħħtu biex illaħmu dan il-proċess. Grazzi ħafna. Skadenza għall-emendi 8 ta' Deċembru. fl adozzjoni fil-Komitat Empli 25-26 ta' jannar l-2017 votazzjoni fil-Lead Committee ġifir il-Komitat Deve 20-21 ta' Marzu 2017 mux din data miex konfermata un bat l-adozzjoni fil-plenarja fl-axar ta' april. Grazzi ħafna, issa mmorru għal punt 5 tal-agenda tagħna il-funzjonament tal-franchising fis settur tal-beħ tal-imnut u ngħaddi il-kelma l-sur Maħtan ir rapporter Merci, Madame le Président. Grazie ħafna, Signora President. Jiena onorat tassew li nitkellem u dim erbaqtates. ċwe, qegħdin ftit għawnek. Kem edin għawnek, Signora President? U għalek insaqsi, jekk dinja ħaġa ta' sens, jew le, sinċerament. Imma, insomma, se nitkellem fuq din l-opinjoni fuq il-franchising jiena minix espert ta' dan is-settur imma għandi xifti tarfin għax fil-ħajja professjonali għana l 20 sana kont kapta intrapriż ta' beħ tal-imnut li kellu 30 eh, ħaddima u 6 punti ta' beħ, ġifiri kumpanija zaħira, imma kenna Charles Jordan iġifiri kienet marka un bat fallit u franchise oħra label taħt Super L u u koll kienu kolla zoċ eh, kumpaniji illi kienu ġifiri fallow u t-nejn li juma kienu jiproduċu iż-raben u ġifiri jekk l-industrija ta' test li batiet, anki l-industrija ta' zraben u koll, jina se naġġa xorra kollox erbatata skifat. U għalek l-ewwel net nixtieq ngħid illi il-franchising huwa mezz biex eh, dak li jkun eh, joħroġ kumpanija oħra u jkun jista' joħloq iktar impjiegi. Imma billi kont qed naqra opinjoni ta' inizjattiva tal-Kummissjoni tal-Kumitat Imko illi u imħasseb għax eh, franchising li huwa kbir ħafna, fil-fatt nfakkar illi fil-metodu tal-franchising l-investiment huwa 100% eh, fuq spallejn minn eh, il-ħaddima u għalhekk il-franchisee jagħmel abbuż ġifiri dan fis-setturi kollha mhux biss ġifiri tal-prodotti tat-tesli imma ukoll koll Eh, fit tiżjin ta' pereżempju tal-ħwienet fejn il-prezz massimu għan postu għalhekk naf ir-rakkomandazzjoni nazzjonali huma differenti ħafna fl-istati membri dan huwa l-punt lita u l-punt erba' nixtieq insaqs l-Kummissjoni l-Istati membri miżuri biex jħarsu min għandu l-franchise u il ħadima tiegħu biex eh, jaraw is-sostenibilità tal-kumpanija ġifiri e hemm bżonn jkun hemm prezz tassu għall għal franchise u min ikollu il-franchise ma jistax jimponi eh, ċerti uh, kondizzjonijiet min jagħti l-franchise ma jistax jimponi ċerti kondizzjonijiet lil min jirċevi il-franchise li jumbat u iħossu li ma jistax jikomplu u għal daqstant jina nista forsi nitkellem iktar fuq dan is-suġġett imma m'hemmx interess minn naħa zgur żgur mhux forsi U għalek għal dok li huma l-kontratti irid ikun hemm il-konsultazzjoni u mhux eh, pożizzjoni minn min jagħti l-franchise u irid ikun hemm ukoll affett eh, retroattiv u hemm bżonn li jkun hemm faċilitazzjoni speċjalment jekk ikun hemm suq fejn x'imdaqqiet u ħedajf u għalhekk reglamentazzjoni nazzjonali bejn l-istati membri hemm bżonn tiġi armonizzata u il rappreżentazzjoni wis dajfa ta' min għandu il-franchise hemm bżonn ikun hemm bżonn illi eh, ikun jista' jaħdem jitfit ma' min għandu l-franchise u rek jina kontent ħafna li naħdem ma' shadow rapporter, specialment dawk illi sur kaza tal-PPE u s-senjura Steinrak tal-SND biex flimkien inkunu nistaw naslu għal proġett ta' opinjoni li jkun konsensuali memx xejn rivoluzzjonarju dak li qed eh, niproponi imma nara xġara l-aħħar derba ma' Dr. Molan u li dispeċina ħafna din kienet sara demokrazija. Grazzi. Uh, thank you, Mr. Martin. Grazie, Sor Marta, peress li l-ebda shadows prezenti għonek u jekk femt tajjeb u ma zewġ il-gruppi politiċi l-gbar, il-PPE u l-SND li ħabru li ħatru rapporters fuq dan is-suġġett forsi nista' Nadder kelma l-uffiċjal legali minn DG Grow minn kummissjoni. Is-sinjura Fririksa ma nafx hekk ixed hawnhekk. Iva. Tista' forsi tgħid xi ħaġa dwar dan il-punt li pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar dan. Grazzi. Għadna kif irċivejna dan it-test ftit jimilu, ħadna nota tiegħu. Peress illi qatt m'għandniex apposta riżoluzzjoni għalissa m'għandniex pożizzjoni ħarija fuq eh, dak li qed jitressa eh, f'dan l-istadju nistgħu biss neħdu nota ta' dak li tqalu nixtiequ wkoll intennu il-punt il qajjimna diġà fil-kumitat imkom illi biex il-Kummissjoni tieħu azzjoni fuq dan il-punt irridu evidenza illi jituri li hemm kwestjoni transkonfinali kif ukoll li hemm kwestjoni ta' suq intern il-għaliex ħafna mill-punti li tqajmu huma problemi domestiċi fiħdan l-istati membri ġifieri l-ewwel irridu evidenza ċara ta' problema li tkun qed taffetwa is-suq intern qabel ikun nistgħu nagħdu dak kollox minn tagħna. Grazzi. Grazzi, nafu li data ta' skadenza għat resieta emendi għawal ta' 13 ta' Deċembru F'nofsinhar l-adozzjoni fil-Kumitat Templ ikun fit-28 ta' frar, ikun hemm vot imbagħad fil-Kumitat Ewlieni imko ġifieri nhar l-24-25 ta' April u l-adozzjoni fil-plenarja qatt m'għandniex data li qed tiġi ikkonfermata eventwalment. Ħafna l sur Marta ngħaddu sal-punt li miss ġifieri il-punt 6 ir-riformi fi soq ta' xor Grieken. Dan il-punt diskutajna diversi drabi. Meta il-krizi kienet eh, fl-ar taħħa konet diskuta, kon dejna diskutu dan il-punt, u sa forse donnu eh, indifferenti għal dan il-sujġet, mannix eh, l-istess eh, perspettiva bħal dak li kena ta' konna fi krizi. Nishtiq nilqa sur Pedro Martins illi huwa membru tal-grupp esperti eh, għal review tal-istituzzjonijiet ta' suq ta' xogħol Griegi tiġej mill-iskola tal-negozju tal-management eh, mill-Università Queen Mary ta' Londra professur professur tal- l-ekonomija applikata kont evolut fil- fil-krizi ħdimt fil-fat fuq dan is-suġġett u nixtieq nkun naf naqra kif tara naqra dak li qed isir fil-Greċja riformi li qed isiru ma nafx hekk hawnx membri Griegi hawnhekk preżenti iva fil-fatt għandna nixtieq ngħidilkom il-jum ma tassew impenjati. Però hemm impenn ukoll minn il-koll fuq eh, din il-kwistjoni. Nixtieq nadilek il-kelma biex ttina eh, qra tama. Grazzi. Grazzi tal-istedina, għawnek f'dan il-Kumitat Temple biex nippreżenta dawn is-sejbiet għal grupp ta' esperti għal riformi ta' sota xogħol fil-Greċja. Kif ġie indikat jiena membru ta' dan il-grupp ta' esperti lil ta' diversi drabi tul din is-sena ħareġ minn ta' rakkomandazzjonijiet biex isiru aġġustamenti addizzjonali fl-istituzzjonijiet tas suq tax xogħol Griegi aħna naqsmu eh, tħassib eh, dwar l-sfidi li l-ekonomija grega u partikolarment is-soq tax-xogħol Grieg eh, affaċċa. Nafu li hemm impenn ċar mill-membri tal-grupp dwar rakkomandazzjonijiet li jistgħu jintużaw biex l-affarijiet jimxu qudiem verżjoni qasira u oħra iktar estiża ta' rakkomandazzjonijiet li tqasmu lill membri tal-kumitat. nixtieq nagħtikom daqtajn dwar eh, ir-riżultati għaw l-għanin. Baħti eh, mistoqsijiet u punti ta' diskussjoni naraw eventualment fuq eh, l-isfont nishtiq nfakkar il-membri tal-komitat illi il-grupp twaqqaf fil-kontest ta' l-MOU li ġi firmat f'Awwissu tal-2015 fejn kien hemm dispożizzjoni preċiża fuq proċess ta' konsultazzjoni li jaħtaret minn esperti indipendenti kif ukoll ta' esperti minn diversi universitajiet, esperti fuq il-liġa tax-xogħol, ekonomija, Labor Economics eh, u il-grupp intaqa diversi drabi erba darbiet b'kollox, ħafna drabi fateni. Il-grupp eh, kien appoġġjat mill-Kommissjoni Ewropea kif ukoll mill-Gvern Grek. Kienna ċans ukoll nintaqgħu ma' numru ta' partit interessati fis-suq tax-xogħol Grek. Eh, sarna nintaqgħu ma' assoċjazzjonijiet ta' minħaddem, ehm, il-medjaturi, trade unions, uffiċjali, u wkoll tkellimna dwar eh, x'jistgħu jkunu riformi meħtieġa biex is-soq tax-xogħol kien jekk jittejjeb. Din hija kwistjoni komplikata, hemm differenti, perspettivi differenti dwar dwar is-sitwazzjoni, però nixtieq ngħid li minkejja dawn il-perspettivi differenti hemm numri ta' setturi fejn il-membri tal-grupp laħqu konsens kien hemm ukoll eh, aspetti oħra fejn kena kena pozizjonijiet eh, divergenti, pero nesċi ftit jewis eh, nilħu ftejim. Nixtieq ngħid li eh, kif semmejt qabel eh, il-mandat tanna mill-MOU eh, kienem soġġetti importanti fu ehm, il-collective bargaining u fuq punti fuq punti oħra li ġejna mitluba natu parir. Aħna ħasejna li kienem hemm ukoll punt importanti li rridu jiġu indirizzati, fost oħrajn il-paga minima, kif ukoll servizzi fis-settur pubbliku. Ix nifokaw fuq rekomendazzjonijiet nixtieq li insegwi l-istess ordni ta' kif ġew adattat l-affarijiet fid-dokumenti li tqassam fil-kuntest ta' azzjoni kollettiva il-grupp diskuta il-kwestjoni ta' bżon potenzjali ta' aġustament ta' attivitajiet li jeħtieġu li jkunu jitorbu li jkun hemm strajk fil-fimma tagħna mill-esperjenza li għandna minn pajjiżi oħra fl-Unjoni u bħala wieħed mill-anijiet tal-grupp li jara x'inhu hija l-aħjar prassi li bija jinforma l awtoritajiet Gregi, na il ħaqna konsens li memx bżon ta' ġustament fi termini ta' dispozizjonijiet li japplikaw fuq l-strikes. Hemm kwestjoni oħra li jem nisla f'rakkomandazzjoni tnej fuq um, il um, lockouts uh, il-grupp għal li memx bżon ta' tibdiliet għas uh, punti ħor importanti eh, huma it keċijiet kollettivi, eh, collective dismissals, eh, din hija kwistjoni sensittiv oħra. Nafu illi il levelli ta' xogħol jistgħu jiġu affettwati minħabba dawn it-tkeċċijiet kollettivi, nafu illi l-prassi huma restrittivi, l-ġiet ukoll fil-Greċja partikolarment meta wieħed is rekwiżit ta' autorizzazzjoni amministrativa mill-Ministeru tax-xogħol qabel ma jkun hemm tkeċċija kollettiva. Dan jispjega in-numru baxx ta' ġustamenti ta' dan it-tip u fl-aħħar mill-aħħar e, e wara il-perspettiva ta' miżuri oħra li jistgħu jkunu iktar dan il-ġużi eh, għax-xogħol meta wieħed iqis il-prassi fis-sitt membri oħra u l-femijiet bejn eh, fost il-grupp ta' esperti rajna li eh, dan eh, jista' jkun hemm xi aġġustamenti għal dan ir-rekwiżit amministrattiv, però kien hemm ċertu membri li għamlu l-punt li din il-kwistjoni qiegħda preżentament tiġi konsidrata mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja minkejja fema preliminari tal-Avukat Ġenerali il-fema tagħna kienet fl-aħħar mill-aħħar li nistennew iktar xħal tejt il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja mbagħad naraw x'ista jsir. Fuq rakkomandazzjoni erba' jiġifieri relevanza ta' xogħol fuq medda ta' żmien, għana qed nitkellmu dwar iktar flessibilità fi skemi ta' xogħol fru tal- periodu qasir ta' żmien biex eh, tiġi indirizzata realtà ta' realtà ta' kriżi. Dan jista' jiġi meħtieġ eh, fejn per eżempju eh, ikun hemm kumpanija li trid tkaċċi numru ta' nies u trid timpjega ftit nies flokhom għal ċertu żmien. Naħseb li dan jista' jkun soluzzjoni temporanja sakemm idum il-periodu ta' kriżi, però fl-aħħar mill-aħħar eh, rajna li tkun hemm investimenti kbar minnaħa tal-gvern, partikolarment eh, meta wieħed iqis il-benefiċċji eh, illi illi jingħata illi illi jingħataw lil dak li jkunu qed qed jiġu fruti biss pożizzjoni temporanja ta' xogħol. Fuq il-collective bargaining kien hemm ċertu uh, nuqqas ftehim fost il-membri tal-grupp, partikolarment uh, dwar uh, min u l-iktar f'pożizzjoni li jissetja il-paga minima. Nafu li l-proċess imbidel ftit fil-periodu ta' ġustament kien hemm uħut li kellhom il-fema fil-grupp li jkun aħjar kieku il-gvern kollu responsabilta kollha fuq din il-kwestjoni, mbagħad eh, kien hemm membri oħra li għal eh, kontrarju għasta għal konfederazzjonijiet tal-Unjoni, għal imżaba soċjali biex jiddeċiedu fuq livell politiku eh, il-paga minima. Nafu li kien hemm skema fil-Greċja li kienet fis-seħħ sal-2012 li hija soġġetta li kienet soġġetta għal tibdil, hemm rakkomandazzjonijiet ukoll li jagħtu xifmu illi il-paga minima trid tittieħed, hija deċiżjoni trid tittieħed mill-gvern mbagħad jkun eh, hemm partijiet interessati illi jiġu konsultati fil-proċess. Ngħid li ma ntlaħaqx ftehim bejn il-membri tal-grupp fuq ir tal-minimum wages ħut eh, għalu li sistema li tadotta limiti skont eh, l-età tal-ħaddiem dinja xi ħaġa li trid tiġi preservata oħrajn kienu eh, tal-fema illi irrid ikun hemm tneħħija ta' paga minima inqas għal dawk li huma iżar dejjem fuq il-collective bargaining kien hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet uħut eh, kisbu konsens fost il-membri tal-grupp oħrajn li settur partikolari li eh, intlaħaq konsens dwar huma l prassi ta' estensjoni. Ġifieri fejn ikun hemm ftejm kollettiv eh, li jieġi estis eh, għal ħaddiema kollha f'settur partikolari lil minn dawk il-ħaddiema illi huma eh, illi għamlu parti minn dawk illi eh, mexxew l-inizjattiva għal collective bargaining għal ftim kollettiv anzi xtaqnejt illi kienem u koll il-fema li jekk jieġi fissat kriterju fejn per eżempju nejdu eh, xie 50% tal-ħaddima illi eh, nedew il-collective ehm, bargaining dan huwa kriterju illi nafu illi huwa preżenti f'pajjiżi bħal Olanda, l-Ġermanja, sa ċertu punt u l-Portugal. Dan huwa l-kriterju illi kien fis eh, fil-Greċja sal-2011, pero mbagħad qajmu dubji dwar kemm l-awtoritajiet kellhom eh, l-informazzjoni kollha f'idejhom biex jiżguraw il-monitoraġġ tal-kriterju ta' rappreżentanza biex jiġi mħares. Rekomendazzjoni seba fil-fatt tindika l-introduzzjoni tal-prinċipju ta' estensjoni skont dan il-prinċipju, skont dan il-kriterju ta' rappreżentanza, eh, però dan jeħtieġ eh, riforma kif suppost. Setturi oħra illi laħqu konsens eh, fejn anzi ma laħqniex konsens bejn il-membri tal-grupp kien eh, il-kas tal- salima punt per eżempju ftejmiet kollettivi fuq livell baxx setaw jieħdu preċedenza fuq meta mqabla ma' oħrajn meħuda fuq livelli ola. Uħut mill-membri qablu li eh, il-livelli eh, ola, il-ftejmiet ta' livelli ola dejjem għandhom jieħdu preċedenza għal dawk fuq livelli iktar baxxi eh, u jekk irid jintlaqa ftehim fuq livelli baxx l-ewwel irid jiġi meħud in konsiderazzjoni ftehim fuq livell qoli. Il-prinċipju ta' sussidjarjetà irid jiġi rispettat u irrit jiġi tittiġi meħuda konsiderazzjoni u koll il-fema tal-ħaddima f'dan kollu. Intlaħaq tejm fuq eh, numru ta' parametri fil-ftejmiet kollettivi ġala darba il-ftejim jintem il-membri tal-grupp ftem qablu illi eh, parametri bħal dawn għandhom jiġu fissati mill-imsħabba soċjali meta jkunu qed jiddiskutu l-ftejmijiet eh, kollettivi eh, u f'każ illi ma laħqux ftejm fil-parametri stipulati, tkun il-liġi li tgħid x'inhuma l-parametri applikaw, per eżempju, sessjoni ta' sitt kopertura tal-standards eh, kollha li huma mniżla fil-ftejm kollettiv kif ukoll perjodu ta' tliet xhur illi fih il-ftejm eh, jista jista jiġi rinunċat. Nixtieq nsemmi wkoll rakkomandazzjonijiet oħra kien hemm ftejm fuq ir-regola tal-arbitraġġ Ġviri, xista jisir ġala darba u jekk il-partijiet eh, meta f'każijiet li ma jintlaħaqx f'tejm, f'qafas ta' f'tejm kollettiv, il-membri jħassew li l-arbitraċ għandu jitqies bħala possibilità pero dan bħala l-axħar rikors, miex xo komuni li nishtiqu naraw il-membri ħadu nota illi kienem aġġustamenti li saru eh, reċentement eh, fost oħrajn mill-Qorti Kostituzzjonali Griega u allura jkun xiera illi kunem evalwazzjoni tal-impatt eh, qabel ma jsiru rekomendazzjonijiet oħra fuq tibdiliet meħtieġi. Rekomendazzjoni 11 għal darbohra kienet suġġetta għal konsens ġimisħuq l-importanza ta' dialogu soċjali, il-collective bargaining u strumenti, strumenti oħra importanti li jixprunaw ix-xogħol u it-kabbir. Aħna xtaqna nisħu l-importanza li ikun hemm dialogu soċjali tajjeb għal-futur tal-ekonomija grega. L-axħar rekomendazzjoni u nista' Nieqaf hawnhekk huwa fuq ir-regola ta' dawk li jaħdmu fis servizz pubbliku eh, ċertament eh, wieħed eh, jis li postijiet bħal dawn u li huma fuq perjodu twil ta' żmien huma inevitabbli naħseb li sa ċertu punt ix-xogħol fis-settur pubbliku jista' jkun ta' valur kbir għal funzjonament tas-suq tax-xogħol il-membri tal-grupp qalu li jekk insaħħu dan is-settur billi nattivaw dawk li qegħdin qiegħda naraw naqraw koll li jkun hemm dizin dizin tajb ta' sussidi immirati naħseb li dawn huma miżuri li jista' jibbenefika minnu is-suq tax-xogħol Krik. Thank you very much. Grazie ħafna ta' din l-introduzzjoni. Issa. Nixtieq illi. Nitlob l kollega sabiex se mistoqsija. il misti dantana. Iva, grazzi, skużani li ma konċ għawek għall il parti tal-prezentazzjoni tiegħek minkejja minħabba li kon kelli nkun jiena f'kumitat ieħor. Kont qed naħseb jekk ressaqtux rekomendazzjonijiet partikolari fuq il-pożizzjonijiet tar rekomendazzjoni stess. Minħabba li aħna qegħdin naraw illi l-introduzzjoni minn ġdid ta' dialogu soċjali fih dan il-ftehim kollettiv huwa punt li huwa meqjus bħala importanti ħafna għall gvern Grek L-IMF qegħdin jgħidu għal aħna smajna illi aħna din ħaġa ma rridux minħabba li dan kien l-unika punt li wassal għal-riforma fiħdan l-ekonomija Griga. Ir-rekomandazzjonijiet tagħkom jistgħu ikunu njurati daqsek faċilment, taħsbu intom. U aħna minna ħata dan il-komitat x'nistgħu namlu biex naħdmu fuq dak li huwa verament importanti għall ekonomija soċjali tal-Ewropa. Kif nistgħu naraw illi nipromovu r-rakkomandazzjonijiet tagħkom għandkom xi forsi opinjoni strateġika fuq għadi. Għanisimgħu mistoqsija ta' Signora Lambert ukoll. Grazzi ħafna, Iva, l-mistoqsija tiegħi hija fuq punt simil ħafna. Intom x'tasbu x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi jekk ir-rakkomandazzjonijiet tagħkom ħajkunu implementati. Tasbu illi dan jista' isaħħa is-suq tax-xogħol u jagħtih iktar bażi għall-iktar żvilupp fil-ġejjieni. Anka dwar il-servizz tal-xogħol pubbliku fil-settur pubbliku u l-autoritajiet dawn diġà huma perfetti? Jew għad fadal ċertu affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu biex nagħmlu din il-ħaġa aktar operattiva. intom taħsbu wkoll aħna għadna kemm kellna diskussjoni fil-fatt fuq l-industrija tal-settur tal-produzzjoni tal-ħwejjeġ. Mota kif nistgħu wkoll inżidu l-kapaċitajiet hemmhekk f'dan il-kuntest jekk intom taħsbux illi qed hemm iktar xogħol li għandu jsir f'dan il-kuntest minħabba li din hija sistema għaddiet minn ħafna bidliet. U aħna għadda qegħdin nisimgħu wkoll min-naħa ta' dawk illi qegħdin jgħidulna x'huwa possibbli u x'mhuwiex possibbli li mhumiex qegħdin jilqgħu rakkomandazzjonijiet tagħkom. U għad raġuni jiena naħseb il-grupp konsultattiv l rappresentanti huwa grupp li kellu ħafna apport ċanka minn ħafna istituzzjonijiet. Naħsebx li inti waqajt mis-sema u junkella qiegħed titkellem fisem xi ħadd li għalek x'għandek tgħid. Ħa nisimgħu tred mistoqsija minn ħadd is surfon tuli sik book. Signor President, naħseb illi l-unika jina l-unika membru parlamentari Grika u għek minkejja l-fat illi għat nitkan fuq situazzjoni li tkonċerna l-Greċja l-bidliet fissu ta' xogħol li dawn ir-riformi li għandna fil-lista intom tasbu li dawn ħa joħolqu iktar xogħol fil-Greċja u l-affarijiet ħajmorru għall-ar. Anka fuq il-punt numru 4 xogħol għal periodu qasir ta' żmien li jista' jien il-kumpanija biex jelbu il-kriżi jiena naħseb li fil-Greċja bħalissa il-kumpaniji qegħdin jesplojtjaw dawn ir-regoli tal-modelli differenti tax-xogħol qegħdin ikunu tpoġġi pressjoni fuq il-ħaddiema. Jedduhom kważi. U jgħidu l-om il-ħaddiema jekk ma jogħġbok xix-xogħol aqbad u u mur fit-tix-xogħol band U uh, Din xi ħaġa li vera qiegħda taffet l-ħaddim tiegħek li ma kienx hemm ftehim fuq il-pagamina u kien hemm min qal li iż-żaza għandhom jaqilgħu inqas minn ħaddieħor għalfejn għandhom jaqilgħu inqas jekk huma għandhom l-istess bżonnijiet. Forsi għandhom iktar bżonnijiet jerġa' minn ħaddieħor. U emmin, jgħatjamu minn kollox biex ikun jista jaqla dik ħaġa żejda u dawn il-ftejim, dan il-ftejim kollettiv. Għanna nafu li dawn ir-regoli ma kienux infurzati. ma kellhomx drittijiet partikolari dan il-qassam u dan ma jfissirx laqas illi il-ħaddiema jistgħu jagħmlu iktar flus permezz tar-regoli, il-gvern qal illi kien favur il-ħaddiema iżda aħna rajna li kien hemm ħafna nies li tilfu xogħolhom. Dwar l-organizzazzjoni tal-arbitraġġ naħseb illi hija ħasra. illi ma kienx hemm ħafna rappreżentanti tal-Parlament Ewropew. Ma naf hemm ħafna affarijiet illi ħafna ħaddiema anzi skużaw li tkunu esploitati. Nixtieq nkun naf intom x'għandkom xi tgħidu fuq dan. M'intix l-unika membru Grek sur Fonturis. Għanna Sinjura Kuneva. għandek l-opportunità sinjor kun iva nistaqsi mistoqsijen, bat natu l-opportunità l-sur Martin sabiex iwieġeb. Kjoġbuk. Grazzi ħafna, Signor President. Sur Martins, jiena qed neħu gost li inti hija tawwek magħna llum wara nofsinhar. U hemm ċertu kwistjonijiet illi xtaqt nitkellem dwaru, speċjalment dak illi jikkonċerna il-proċess. X'inhu huwa l-valur miżjud ta' dan ix-xogħol illi intom għamiltu? Grupp ta' esperti kienu għedin jaħdmu fuq x'inhuma l-aħjar prattiċi fl-Ewropa fis-swieq tax-xogħol. Naturalment intom ħaristu li l-Greċja iżda mhux biss analizzajtu tal-Greċja, aħna nafu illi il-modelli qed ikun impost fuq il-Greċja huwa modell li għandu jkun implementat anke fuq ħaddieħor. Ġifiri aħna nixtiequ nkunu nafu kif daw il-konklużjonijiet jistgħu jkunu appoġġati. U l-esperjenza li intom ksibtu minħabba illi hemm ukoll l-opinjoni tal-minoranza wkoll fuq dan. U avolja il-proċedura li intom semmejtu iktar kmieni wasla tal rekomendazzjonijiet aħna nafu wkoll illi hemm bosta affarijiet li aħna nistgħu nqisu wkoll u mhux affarijiet li kollha kemm huma ħasiba mill-offiċċju tax-xogħol u jekk ikun hemm fil-fatt 50% tal ħadima li appoġġaw ċertu pożizzjoni partikolari jistgħu jagħmlu negozjati fis-sem kulħadd. U jekk aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq l-arbitraġġ, nafu li l-istat jista' jintervjeni biss meta ma jintlaħaqx ftehim. Anka fuq il-tkeċċija tan nies fi grupp fl-istess ħin, aħna rajna illi skont l-istudju tal-OECD dan mhux qed iżid kompetittività. Il-Greċja drat illi kien hemm ħafna każijiet bħal dawn fejn kien hemm bosta nies li tkeċċew fl-istess ħin u kien hemm każijiet li tressuq quddiem il-qorti. Intom taħsbu illi dan jista' jtejjeb il-kompetittività tal-kumpaniji Issa fuq il-pagi minimi, waħda mill-affarijiet li intom proponejtu hija xi ħaġa li interessa ħafna lill-imsieħba soċjali. U rridu naraw kif aħna nistgħu nżommu mar-regoli tal-pagi minimi bħalissa x'tib ta' reazzjonijiet inti rċivejt wara l-proposti kif preżentajthom fil-Greċja. Grazzi ħafna kellek erba mistoqsijiet u aħjar nsejħilhom diskorsi minnaħat ta' Sur Fontulis, minnaħat ta' Signora Lambert, Signora Kuneva. Issa nħalli fidejk sabiex twieġeb Jew toħroġ b'xi kummenti fuq dak illi intqal, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna u grazzi ħafna ta' dawn l-mistoqsijiet. Dawn jirriflettu wkoll xi diskussjonijiet li l-membri ta' dan il-grupp kellhom matul dan il-proċess ta' sitt xhur. Jiena forsi nista' nibda minn tal-aħħar, mill-aħħar mistoqsija. dwar l-opinjonijiet u reazzjonijiet li ħnorġu minn minnaħat msiba soċjali. Iva, jina nemmen illi l-valur mizjut tax-xogħol tagħna jista' jkun verament ta' importanza l-enija minħabba li aħna qegħdin niddiskutu dawn l-affarijiet tant importanti mill-perspettiva internazzjonali qegħdin Noqdu attenti li narraw li nirriflettu wkoll fuq dak kollu li qed isir bażi ta' numru ta' studji ġifieri li noħorġu b'rakkomandazzjonijiet dan jista' jkun utli ħafna ħalli aħna nkomplu mixin qudiem. Punt ieħor illi naħseb li aħna nistgħu ngħidu illi għarafna mill-ewwel kien x'tip ta' metodu jista' jkun implementat f'ċertu pajjiżi mhux neċessarjament l-aħjar ħaġa li tista' ssir għal pajjiżi oħrajn. Jista' jkun hemm kwistjonijiet li jista' jwaslu għal implikazzjoni partikolari dwar, per eżempju, l-istituzzjonijiet, l-aħjar istituzzjonijiet li jistaw ikunu tajbin għal dak is-suq tax-xogħol partikolari, waħna fir-rekomendazzjonijiet tagħna provajna nqisu il-kondizzjonijiet speċifiċi li bħalissa tinsab fihom il-Greċja. Aħna wkoll provajna nqisu l-fatt li l-istituzzjonijiet tal-suq tax-xogħol jistgħu jkunu soġġetti għal bosta interazzjoni differenti, ġifieri jista' jkun hemm gruppi ta' karatteristiċi differenti bħal pereżempju proċeduri ta' tkeċċija fil-grupp anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-servizzi illi għandhom jitqisu kollha kemm huma f'daqqa u mhux waħedhom fuq baż individwali. Ġifieri naf li din hija xi ħaġa li hija problematika u li tirrikjedi li aħna nkunu nafu eżattament x'huwa l-kundizzjoni ta' kull pajjiż u fil-każ tal-Greċja aħna ħassejna lil bilanċ bejn protezzjoni tal-ħaddiema u l-kundizzjonijiet għall iktar flessibilità dan l-ekonomija naħsbu illi kienu qegħdin waslu għal ċertu titjib u aħna fil-fatt identifikajna punti ieħor fil-każ ta' tkeċċija kollettiva ta' grupp ta' nies u aħna rajna li kien hemm ukoll ċertu regoli li bħalissa huma fisseħ u anka affarijiet li aħna qegħdin osservaw li qed jiġu wkoll stati membri oħrajn. Jiġifieri jekk aħna neħu rekwiżiti għal permessi mill-awtoritajiet għal din it-tip ta' tkeċċija li tissir, ta' ħafna nies f'daqqa din hija xi ħaġa li gvern jista' jikkonsidra. Issa mill-perspettiva ekonomika aħna naħsbu li l-istruzzjonijiet għad keċċija ta' bosta nies f'daqqa jistgħu wkoll jaffettwaw l-ammont ta' investiment istaħna nafu illi l-ekonomija Griega hija ħerqana li tinvesti u li jkun hemm investiment fl-ekonomija Griega kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell internazzjonali. Ġifieri dan jista' jwassal promozzjoni ta' iktar investiment. Issa li għattilkom dan ukoll nafu li l-grupp u l-membri kienu ċari ħafna fuq il-fatt illi huma jarfu illi l-problemi li għadha taffaċċja l-Greċja u l-ekonomija bħalissa mumiex qegħdin ikunu diskussi b'mod komprensiv. Hemm numru ta' kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-suq tal-prodotti, numru ta' avvenimenti li ġraw seħħu f'dawn l-aħħar ftit snin, illi naturalment ħajkunu iktar importanti biex aħna nkunu nistgħu nispjegaw x'kienu u x'inhu l-problemi bħalissa tas-suq tax-xogħol fil-Greċja. Iżda madankollu kollu jiena naħseb illi l-adozzjoni ta' xi ftit mir-rekomandazzjonijiet u d-dibattiti li nistgħu nagħmlu fuq dawn l-qosma partikolari jistgħu jgħinuna ħafna biex nilqu riżultati aħrar fil-ekonomija griega u s-suq tax-xogħol. Issa illi qegħdin inħarsu lejn it-tielet mistoqsija minna ta' sulfuntulis. Veru kellem numru ta' mistoqsijiet importanti ħafna illi saqsejtuni ma nafx kemm ħajrna n nwieġibhom bil-koll. Mistoqsija waħda speċifika li saqsejtni kienet sa li ma punt u għaxira illi il-ħaddima żgħażagħ jistgħu jitħallsu inqas jitħallsu l-paga minima aħna nasbu illi il-ħaddim relevanti kemm kollu żmien kollha għandhom jikunu trattati bl-istess mod u anka dwar il-stabiliment tal-età minima jista' jkun hemm ukoll rabta miqrib bejn l-età u l-esperjenza fuq il-post tax-xogħol u minħabba fek dan jirrifletti wkoll fuq il-produttività. Jekk il-ħaddiema jkunu edin iqablu il-produttività ta' dak il-ħaddim partikolari u t-tip ta' paga li jridu jħallsu, aħna naħsbu li naturalment għalhekk aħna kellna lotja ta' paga minima lil ħaddiema kollha li jista' jaffettwa b'mod negattiv ukoll li xi ftit minn dawn l-individwi. Il ħaddiema żgħażagħ jista' jkun li m'għandhomx l-istess ħiliet jista' jkun li kellhom problemi minħabba tranzizzjoni mill-iskola għal post tax-xogħol u aħna rridu naraw illi jekk il-produttività tal-persuna ħad tkun għolja u imbagħad l-effetti negattivi ħarħasu minħabba rati ta' għat iktar oljini u iktar baxxi u aħna nafu li r-rata tal-qatt kienet għolja ħafna kważi ta' 40%. Daw kienu xi ftit mill-affarijiet li ntqalu fil-grupp kien hemm oħrajn membri oħrajn li qalu li aħjar ikollna approċċ ieħor biex bekk aħna innaqsu din il-proċedura twassal għal paga minima inqas u naraw illi nieħdu pożizzjoni fuq il-paga minima li qed titħallas lill grupp partikolari ta' individwi. Issa kien mistoqsija wkoll fuq il-ftajim kollettiv sa liema pound dawn il-ftajim kollettiv qed ikun implementat u kif dan qiegħed iwassal għal kontribuzzjoni għad dialogu soċjali aħna nafu li kien hemm ħafna nies differenti li kellhom opinjoni bħal din naħseb li kulħadd apprezza l-importanza tal-ftehim kollettiv u naħseb li kwistjoni illi ħolqot xi ftit ta' problemi u tħassib kienet fuq il-kwistjoni ta' min huwa rappreżentat perċentwal kbir tal-ħaddiema mhuwiex membru ta' xi union. Hemm numru kbir tal-kumpaniji mhumiex laqqas marbuta jew affiljati bl-ebda mod eh, mal-organizzazzjonijiet tal-dawk illi ħadmu laqas tal-ħaddiema dan huwa minħabba numru ta' fatturi Ġifiri din kienet kwissjoni problematika, ġifiri naraw kif il-ftim kollettiv jistaw waslu għal problemi u koll anka minħabba l-aġustamenti li jtu jisiru fis suq ta' xogħol. Fil-fatt il-Greċja kellha esperjenza importanti ħafna wkoll li esperjenza f'dawn l-aħħar ftit snin fuq il-ħolqien ta' mudell ġdid, ir-rappreżentanza tal-ħaddiema, u l-assoċjazzjonijiet tal-persuni li kienu ippruvati li kienu kellhom kienu inizjattivi ta' suċċess ukoll. Minkejja rekwiżiti dwar rappreżentanza pereżempju numru ta' nies illi kumpaniji li xtaqgħu li kolem ftejjim mal dak li ħaddem aħna rridu naraw li għalmenu jrid ikun hemm tlieta minn kull ħamsa li jkunu membri ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Dan huwa mudell li kien kritikat ħafna issa seta' jkollu rwol ukoll fuq id-dinamiżmu fuq il- ftejim kollettiv, negozjar kollettiv iżda dan huwa daqsxejn differenti minn situazzjoni kif kienet fil-Greċja mis-sena 2011 qudiem. Issa għal dik li hija l-mistoqsija ta' qabel id-dispeċini ma ktibx l-isem tal-persuna. Signora Lambert, siva kienet. Din kienet fuq il-konsekwenzi ta' implementazzjoni potenzjali ta' rakkomandazzjonijiet. Iva, aħna fiduċjużi illi dawn ir-rakkomandazzjonijiet staw ikollhom ruol importanti għal dak li huwa tip ta' bosta indikaturi fuq is-suq tax-xogħol anki jekk aħna konxi tal-fatt li l-problemi huma ferm iktar komplessi u s-suq tax-xogħol huwa biss parti minn ħafna partijiet oħra tal-ekonomija. Kien hemm mistoqsija speċifika fuq ir-rwol tal-Public Employment Service u tal-arbitraġġ u kwistjonijiet ta' kapaċità jiena kelli l-opportunità illi inżur il-Public Employment Service u jina mort veri eh, f'ħafna minn daw varji eh, ċentri, job centers u dortom u nirringrazzjom tal-li stajt induru narom u emmek rajt t-tip sostanzjali li tiġi implementat naħseb dan huwa qasam ta' progress kbir daw l-aħħar snin. Public Employment Services qed isir organizzazzjoni importanti ħafna biex ten in-nies bla xogħol u fl-istess waqt nara illi għatfada l-lok għal titjib. Kif ġi msemmi u kol fil-rapport, naħseb li jemżon ta' iktar sforza dak li huwa l-monitoraġġ tal-proċess ta' tfittxija ta' impjiegi. Hemm bżonn ta' iktar sussidji u naħseb illi dan ikun konsistenti ma' xi rakkomandazzjonijiet reċenti mill-Unjoni Ewropea anki għal provista ta' iktar appoġġ għal dawn l-individwi li ilhom qiegħda u għalhekk nemmen illi kien hemm progress iva imma għal dawk li huma l-aħjar prassi f'ċerti stati membri li investow ħafna fis-servizzi pubbliċi tagħhom tax xogħol dawn l-aħħar snin E juru il-progress sostanzjali li għamlu. Per eżempju fil-kas tal-Renju Unit, tal-Ġermanja, huma każijiet illi jistgħu jkunu interessanti fil-kuntest ta' din ir-riflessjoni għal dik li hija definizzjoni tal-aħjar prassi. Issa niġi lura l-ewwel mistoqsija. Din kienet fuq il-potenzjal ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet fuq ir-rwol ta' dialogu soċjali u l-introduzzjoni mill-ġdid fil-Greċja fuq l-istrateġija jew dimensjoni strateġika ta' rakkomandazzjonijiet. Naħseb li fimt il-mistoqsija u naħseb li hija waħda importanti u interessanti aħna bħala esperti fakajna ħafna fuq il-kontribuzzjonijiet tagħna, fuq id-dibattitu li kellna, ħriġna b'ċerti rakkomandazzjonijiet u l-perspettiva tagħna kienet pjuttost waħda akademika maħniex involuti fil-proċeduri ta' teħid ta' deċiżjonijiet fuq linji ta' politiki, anki jekk naħseb daw l-aħħar sentejn qed jingħaqdu dawn ir-ruoli differenti u nasib din hija ħaġa tajba. Nifhem illi xi minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet eh, ġew aċċettati tajjeb mill-imsieħba soċjali, pereżempju fuq ir-introduzzjoni mill-ġdid ta' mekkaniżmi anke dawk suġġetti għal kriterji ta' rappresentanza pjuttost stretti l-extension practices ġew suspiżi mill-2012 fil-Greċa u għalhekk dan din tkun bidla importanti ħafna. Forsi l-imsieħba soċjali u kol xtaqu illi ikoll jipparteċipaw iktar fuq il-determinazzjoni tas salarju minimu imma kifat ma kienx hemm qibil xħut mill-membri ħasbu li din suppost tkun responsabilità tal-gvern biex ikunu jistaw jassorbu iktar l-effett potenzjali negattiv tal-salarju minimu. Din hija kwistjoni li ġabet maħna ħafna diskussjonijiet li sfida dejjem hi biex insibu l-aħjar livell ta' salarju minimu huwa importanti li meta din eh, tiżdied b'valur wisqoli ikun hemm effetti negattivi fuq is-suq tax-xogħol. U għalhekk insaqsu xinu l li wieħed jagħmel ma jiġi biex jiffissa salarju minimu biex jimmassimizza il-benefiċċji potenzjali fuq is-suq tax-xogħol mingħajr ma jimminima l-effetti eh, pożittivi. Anzi, negattivi fuq il-rata tal-qatt. Nalaq billi ngħid dawn ir-rakkomandazzjoni jistgħu jkunu importanti u mhux biss għall-Greċja Dan jista' laħam iktar dibattiti futuri fuq aġġustamenti potenzjali fuq is-suq tax-xogħol fuq istituzzjonijiet f'pajjiżi oħra naħseb hemm bżonn nibbażaw ruħna fuq l-iskambju tal-aħjar eh, prassi anke mill-perspettiva tal-istituzzjonijiet tagħna u nqabluha mal-istituzzjonijiet ta' pajjiżi oħra dan huwa proċess illi nemmen ikun jista' jagħti ħafna informazzjoni u jkun jista' jkun utli ħafna meta niġu biex naġnu l-politika tagħna u lek opportunità tad-deb għal dawn il-membri tal-grupp konna kuntenti ħafna li kellna l-opportunità li nisibħu f'dan il-proċess u nagħtu rakkomandazzjoni lill gvern tal-Greċja u lill-Kummissjoni Ewropea. Biex hekk mbagħad ovvjament jażlu huma x'jagħmlu bihom. Grazie. Is-Sinjora Kunova għandi kun kella mistoqsija oħra, nadila l-kelma. Grazzi, President. Jina naqra konfuza. Intaċċa ħaġa li jista' jkun pożittiv fuq il-Greċja, imma għad illi tkeċija mix-xogħol ma ta' ħafna nies eżistiet ukoll f'pajjiżi oħra imma l-istudju tal-OECD fuq il-Greċja uraw illi l-ammont kbir ta' nis illi tilfu xol tagħhom ovvjament kienet taħsar l-ekonomija tal-Greċja ġifieri jint abbażi ta' xiex qed toħroġ bir-rakkomandazzjonijiet tiegħek. Sinjura Ringeras, iva jiena kellem mistoqsija ta' segwitu fuq l-istrateġija għax il-grupp ta' l-esperti forma ruħu wara kritika minn bosta naħat illi it-trojka fuq il-Greċja kienet qed tares biss lejn l-effetti baġitarji tal-programm tal-Greċja. U għalhekk naħseb meta naraw dan il-grupp tal-esperti u meta ġie mwaqqaf u ġi mitlub illi jagħti l-aħjar prassi fuq kwistjonijiet soċjali għal gvern Grek dan seta forsi ġi interpretat bħala parti zaħira ħafna li wieħed jgħid skużani talli waqqaft programm aħrax ħafna għal Greċa, l-ekonomija tal-Greċa, l-modell soċjali ta' dan il-pajis. Imma jekk qed tissa issa l-istaq l-gvern Grek jara dak li jixtieq jagħmel bil-proposta tagħna imma mhux minnu l-istaq l-imsieħba soċjali wkoll li qabel konna nsejħulhom it-trojka biex huma wkoll joħorġu b'risposta biżavi r-rapport tiegħek. Għax ma nasibx hija responsabilità biss tal-Gvern Grek. Nasib kollha se jkunu favur proposta tiegħek imma waqt li l-Greċja bajista program, em hemm imsieba oħra li għandhom rwol u mhuwiex daqshekk favur. U ġinu jien morna Bangladesh matilu. u aħna Ovvjament, għadna l-gvern tal-Bangladesh għax mandux liġi skont il-konvenzjoni tal-ILO u tal-konvenzjoni tal-ċnus Mawdow, u għalek għanna għawnek gvern fil-żona euro stess tagħna fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk qed nistaqsi kif nistgħu nimxu l qudiem kif nistgħu mmexxu l qudiem proposta tiegħek. Għax jekk wieħed jgħid stal il-Gvern Grik, <laughs> mhix risposta li tissodisfani. Grazzi Agnes, senna dil-kelma l-Sur Tsarjanopoulos issa. Grazzi, President. Mela, Inti konta titkellem bħala wieħed membru ġifi tal-Komitat tal-Esperti ġifieri inti ovvjament appoġġa l-aħjar prassi qed insejħulhom fl-Unjoni Ewropea u l-prassi wkoll tal-ILO. Imma int ħassejt l-ewwel net datet naqis tal-paga medja fil-Greċja daw l-aħħar snin kienet xi 40 fil-mija. U il-fatt li ħafna nies ġom keċċin mix-xogħol tilfu l-posta xogħol tagħhom tfisser li għandna miljun u nofs persuna li m'għandhomx xogħol u l-oħrajn li għatfadallhom l-impjeg għadhom qed jaħdmu miljun minnhom fit-teorija qed jaħdmu biss għax mhux qed jaqalgħu il-flus. U il-Komitat tal-Esperti sab illi hemm tant eċċezzjonijiet u jiddependi fuq il-kumpanija li ma tkun u kif qed u huma taħalluhom illi aġġustaw is-salarji skont il-bżonn Iġifiri kumpanija li għandha diffikultajt finanzjari tista' tnaqqas is-salari unilateralment. Inta titkellem ukoll fuq il-sub minimum wage. Iġifiri pagi li huma iktar baxxi mis-salarju minimu. U sissa fil-Greċja skont il-memorandum għal nies 25 sena imma issa qegħdin nitkellmu fuq nies li qatt ma ħadmu qabel u għalhekk jista' jkun hemm nies ta' 30, 35 u 45 sena illi forsi qatt ma kellhom esperjenza fix-xogħol li għandhom u fil-fatt forsi ħadmu kellhom xogħol ieħor qabel imma bimpeg ieħor jistgħu jaqalgħu biss 250 jew 300 euro Jena naħseb li tafu reċentament il-gvern Grek waqqaf uffiċċji liberalizzati fejn fejn hemm impjegati li jistgħu jbidlu minnet jaħadema per eżempju fil-industrija tal-navigazzjoni. Ta' spiss, gruppi politiċi huma involuti. Il-partit Golden Dawn anki jekk ġew involuti til fil-Greċċa u kollu ma' involuti. Inti taf, ta' kollu, ta' da kollu. kollu Issa niġu għal ħafna nies li ġom keċċin til xogħol tagħhom issa il-Greċja pajjiż fejn setturi sħaħ tal-ekonomija qed jisparixxu dan ifisser li ħafna kumpanija qed jarqu l-bibin tagħhom u din il-kwistjoni ta' tant nies illi tilfu il-post tax-xogħol tagħhom fisser illi mhux biss dak jiġi permess imma dawn in-nies illi jibqgħu qed jaqalgħu inqas flus u dan ifisser illi salarju medju fil-Greċja qed jitbaxxa fil-miktar minn qatt qabel. X'tista' tgħidilna? Fuq da kollox hawn huma affarijiet qed jiġru. Qed jiġru issa u jiena nemlek meta tgħid li dawn huma l-aħjar prassi fl-Ewropa imma dan qed ikollu effett negattiv ħafna fuq il-Greċja. Is-sur Funtulis jgħat fuq il-lista ma ħenibdow bil-tweġibiet għal mistoqsijiet u kommenti ta'kom. Ikkaġobkom. Grazzi ħafna mela għal dak li huwa ir-rwol ta' dawn in-nies kollha illi tilfu xogħol tagħhom Iva, naf bosta studji anki mill-OECD illi stabilow wara li ħarsu lejn eh, rabta li hemm bejn dawn iż-żewġ kwistjonijiet illi bħal ma naħseb jien meta pereżempju naraw l-effetti tal qat hemm bżonn ta' iktar flessibilità imma dawn li miex marbuta mal xogħol jew le forsi raġuni tista' tkun illi forsi ikun hemm tnaqqis fir-restrizzjonijiet għal min ikeċċi l-persuni ser iżid fin-numri tan nies illi ġew mkeċċin imma dan ifisser ukoll li forsi jkun hemm nies ġodda illi eh, jimpjegaw ruħhom u għalhekk għandna bżonn naraw din il-kwistjonijiet tal-employment law u l-effett fuq is-suq tax-xogħol minn perspettiva dinamika. Il-kumpaniji dejjem qegħdin ikaċċu n-nies, jerġgħu jerġgħu ovvjament eh, jirrekrutaw in-nies, qed eh, ma jkomplux jixtru prodott minn dak is-suq, mbagħad jibdew jixtruh minn suq ieħor, ġifieri hija perspettiva dinamika. U minn din il-perspettiva fil-każ partikolari tar-rabta bejn id-dispożizzjonijiet fuq it-tkeċċija kollettiva jew individwali u r-ratji tal-impjiegi għanna dawn iż-żewġ forzi interrelatati fuq effetti pożittivi fuq in-nies li kumpanija jitrekrutaw għax iħossuhom iktar fiduċjużi u effetti pożittivi għal għal dan u għalhekk ir-riżultat Pozittiv huwa li wieħed jara r-rapport li hemm bejn dawn id-dispożizzjonijiet fuq it-tkeċċija u l-qat fuq meda twila ta' żmien u mhux fuq xogħol medju jew ta' meda qasira ta' żmien. U għalhekk anke fir-rapport tal-OECD naraw effett pożittiv ta' dispożizzjonijiet fuq ix-xogħol ta' dan it-tip għal dak li huwa xogħol fuq meta twila ta' żmien ġifieri f'pajjiżi fejn il-protezzjoni tal posta xoll xogħol huwa iktar restrittiv, ikun hemm livelli iktar baxxi ta' xogħol fuq meta twila ta' żmien. U iktar faċli li wieħed isib xogħol jekk wieħed ma jkollux xogħol mhux minn xogħol għal xogħol, dan jista' jkun applikabbli f'ċerti pajjiżi, forsi mhux f'kollha, se jkun hemm żgur mhux forsi dibattitu, imma hemm xi sinjali pożittivi fuq il-ħolqien ta' dawn ir-regoli li gvernaw ix-xogħol li jagħtu iktar flessibilità għal dak li hu l-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol. Naħseb din il-parti tal-problema l-inċentivi tal kumpaniji meta jiġu biex jirreklutaw, jimpjegaw ħaddiema ġodda jistgħu jkunu rilevanti. Niġi għattieni mistoqsija fuq l-istrateġija u ir-rapport li hemm bejn il-Gvern tal-Greċja u it-Trojka u kemm din l-istrateġija se tinvolvi riformi strutturali, miżuri ta' austerità, naħseb dan huwa suġġett interessanti ħafna, imma jekk joġbok jiena hawnhekk bħala espert tal-kumitat minn dan il-grupp ifimni ftit eh, biss biex noħroġ b'xi rakkomandazzjonijiet fuq l-istituzzjonijiet tax-xogħol għalek għalhekk li kieku nippreferixxi illi ma nrispondix direttament il-mistoqsija tiegħek. E, ovvjament il ferma hija tiegħi biss u mhux tal-grupp li hawnhekk qed irrappreżenta u għalhekk nippreferixxi illi ma nirrispondix din il-mistoqsija speċifika la volja naqbel illi din hija mistoqsija importanti fuq l-impatti futuri tal-rakkomandazzjonijiet li għamilna. Niġi għall-aħħar mistoqsija fuq l-sfidi attwali tal-ekonomija griga u tal-suq tax-xogħol. Mina nafso tħassib kbir li jeżisti minħabba rata ta' antolja tal-qat kif qatt qabel Nemmen li jem bosta sfidi li jaqaw li lin, jaqaw barra mis-suq tax-xogħol li ma norbot ma' punt li għamilt qabel. Għad fada l-lok għal titjib mill perspettiva tal-aħjar prassi. F'ċerti minn istituzzjonijiet eh, tal-posta xogħol illi fejn aħna eh, ħriġna b'rakkomandazzjonijiet u anki jekk dan ma jagħmilx forsi parti minn risposta l sfidi li għandha qudiem l-ekonomija grega naħseb li ċerti miri jekk jiġu implementati sow, riformi implementati sow għabbażi tal-provi tagħna u ta' oħrajn għal dak li jista' jkunu l-aħjar prassi, jistgħu jagħtu kontribuzzjoni importanti ħafna għal livelli baxxi eh, tal-qat lejn rati ola ta' tkapir ekonomiku dinja kwistjoni komplessa, hemm ħafna sfidi li jiġu mill-passat u naseb jekk nħarsu lejn il-futur dawn il riformi jistgħu ikollhom rwol importanti nistgħu nargumentaw fuq it-timing ta' dawn ir-riformi u s-soltu dawn forsi aħjar li jkunu f'perjodu ta' tkabbir mhux ta' kriżi. Imma jekk ir-riformi ma jiġux implementati f'perjodi ta' tkabbir, allura forsi l-konsekwenza inevitabli tkun illi f'perjodu ta' aġġustament dawn ir-reformi dejjem jibqgħu importanti <coughs> u idealment jiġu implementati mill-aktar fis possibbli. Thank you, Mr. Fontulis. Grazzi, Sur Fontulis, issa. Iva, farfat, jiena jena ma saqsejt fuq il-metodi flessibli ta' xogħol eh, illi ċertament minn ħaddem eh, juża l fejna tijaw. Oh, nafu li nies eh, jieġu mitluba mm, jaħdmu eh, ċertu ta' żmien u bat jispeċċaw jitħallsu nofs eh, għaxo li jagħmlu. Għan ngħid ukoll li dak il-post li semma nagħlaq Well, that was not a question I... Iva, fil-fat, eh, jena ma naħsebx li tijak kienet mistoqsija. Pero xorta wahda nishtiqu eh, nejdu l grazzi tal-li zortna unek, eh, unittamaw li bħala oħrajn li provaw wiznu il greċi f'dan izmin diffiċ diffiċli u jisibu soluzzjonijiet nixtieq li kena mħafna ħafna nies ukoll involuti minn ħatana nies eh, mill-kumitat eh, Empl naf li hemm ħafna attivitajiet ukoll fost eh, il-gruppi politiċi anki mill-grupp tiegħi jiġifieri dak tal-essendi biex ikun hemm biex nħorġu bi proposti ġodda kontinwament biex naraw naqra kif eh, nistaw numra possibli eh, għal Greċja illi ikona sistema ta' collective bargaining ta' sew b'saħħtu eh, illi semmejt inti diversi drab fl interventi tiegħek u biex insibu modi jew mod kif ma natux l-impressjoni illi ħajkonna bżon eh, diġa nisħaħ biex in-nies fil-Greċja imorru lura l-ħajja normali. Jien nixtieq nirringrazzjak meġdid tal-li kont magħna. U eh, perswaza illi eh, aħna ħanduru lura meġdid għal dan il-punt eventualment u jekk għal jrid nerġgħu nistidnuk. Grazzi ħafna tas-sem mal-preżenza tiegħek hawnhekk dan ukoll ifisser li l-laqgħa tagħna tal-lum hija mitmuma ta' li ġejja 8 ta' Deċembru tkun l-laqgħa ta' ġurnata sħiħa. Grazzi. Ta' prezentatakom, narakom dat. Grazzi.